Okay, um, we can, we can now... Tajjeb, nistaw nibdew l ewwel net, nistaw nadottaw l-agenda, ma jidirx li għaw minu kontra, Sortunatament għandi zew ċabariet mis-sedja l ewwel net kif forsi tafu fis 27 ottubru il-President Ban Rozo ħabbar tibdil għal portafoll tal-Komissarju Renu Xemeta. Dawn iż-żewġ tibdiliet fil-portafolja għaw taħdar il-Kumitat propju u taħt eh, regola 106.6 ta' regoli ta' proċedura u l-annes korrispondenti jirridu smiħi ħorma dal-Komissarji, ma minna votazzjoni. Nista' ngħidilkom illi eh, ħajkonna spiħ fil-smiħ fil-23 ta' novembru, t-nejli u ma fil-fat war nofsinar, Il-fat il-komissarju Ren qiegħed hawnhekk illum għandu x'aqsam xejn ma' dan. Ħajkun għaddej b'xogħlu tas-soltu. Ħajkonna laqa pubblika, smieħ pubbliku fit-2 5 ta' Deċembru fil mifit mill-3 sa' 6 nofs. Għada mhix mnizda fil-lista tal-laqat, din hija laqa addizzjonali. Smieħ it-2 5 ta' Deċembru fil-3 ta' nofsinhar fuq il trialogu tal-iskema ta' depozita, garanzija ta' depoziti, laqa fit-23 ta' novembru, negozjati u laħqu staġna, il-Presidenza Pollak kandikat il-Konsil mux lest jiddiskuti il-kwestjoni tal-fondi u fuq il-payout period u kol juru flessibilità limitata. Il-Presidenza Pollakka se tinforma li delegazzjoni Ekon qabel għal-Imis skedata għal-15 ta' novembru dwar ninsab, mar ninsabux fi staġnar totali u f'dan il-kas u kol jista' jkun illi nimxu il-qoddim votazzjoni f'dan il-plenarja. Fokusani ta' sipa kena tini trialogu fis-26 Ottubru fi Strasburgu il-punti prinċipali kollha ġew koperti u sar progress sostanzjali dokument aġġornat b'kompromessi tqassam eh, lill gruppi politiċi kollha Hemm deċiżjonijiet li għadhom irid jiġu diskussi bħal eh, tmiem eh, għal ċertu skemi, però dawn suġġetti risposta kont missiru kommissarju qed nistennew li nilqu ftehim f'Novembru tergu li jmiss huwa pjanat għas-16 ta' Novembru fi Strasburgu. Ta' aħbarijiet minn naħat tiegħi? Nistgħu ngħaddu għall-ismih pubbliku tagħna? Forse kif jafu l-membri, Fil-prezent għanna zmin diffiċli għanna l-Jan Vincent Rastowski, President tal-Konsil Ekofin Mana u l loli Ren, President tal komissjoni Ewropea u Komissarju għal-Kwistjonijiet Ekonomiċi Monetarji. Ġejna informati mill- l-uffiċċju ta' Sir Van Rompuy u ta' Sir Ċamonti li dawn jattendu l-lum minħabba impenni oħrajn nixtiequ niżguraw l-implementazzjoni sħiħa tal affas legali għal governanza ekonomika id-dialog ekonomiku mal president tal konsil Ewropew u part importanti tal-proċess. U għal darbohra nkun qed nikteb li President Van Rompuy sabiex nistabilixxu data għal dialogu ekonomiku miegħu. Kenna wkoll bar li ġittart li l-ex-president ta' Kofin Jorgi Matowski u kol kellu jikkanċella il-prezenza tiegħu minħabba appuntament mux mistenni, nil-kelima l-edin għawnek fid-dawl tal-urġenza tal-kwistjoni u fid-dawl tal-Eurogroup aktar tard se konna nitilqu aktar kmini. Se nipruvaw naħdmu kif nistaw? Segretarju Sata ħajju post Jan Vincent fil-fat forsi il-kelima tagħna jistaw issa jibdew il-kommenti tagħhom ħajkollhom ħames minuti kull wieħed. Ħalikom titkellmu tnej. U koll forsi nieħu numru ta' mistoqsijiet sabiex forsi tirrispondu qabel ma jintemmin ħin il-kolkom titilqu. Meta irranġajna dan ismiħ ma konniex naf ovvjament illi konna senkunu f-situazzjoni jek diffiċli. per ovvjament nifmu il-ċirkostanzi s-samidlu. Jek joġbo, grazie ħafna, Signora President. Onorevoli membri, l-ewennet, staqt niskuza ruħi għal-fat illi se jkolli nitlaq kemm xejn kmini, pero nixtieq nieħu kemm jistajkom mistoqsijiet u nirrispondi kemm jista' jkun minnhom billi dini l-ewel darba li qed nattendi l-Parlament dan minn kien hemm l-approvazzjoni ta' sitt pakket leġislattiv għal-riforma. Nixen iżgura li problemi preżenti ma jerġgħux jirrepetu ruhom. Xtaqt ngħid kemm jiena sodisfatt illi stajna nilħu kompromess illi wassal għal l-approvazzjoni ta' dak li six-pack. Minkejja diffikultajiet preżenti, diffikultajiet serji, mannis inċedu milli najdu illi għalmenu fuq dal-aspet irnexxejna. Parlament mod partikolari għamela possibli illi naslu għal-konklużjoni u naslu għal-kompromess. Bħala presidenza ħna nilqaw din l-opportunità li niddiskutu ma'kom l-ewwel esperjenzi, l-esperjenzi inizjali li kellna bis-semestru Ewropew. Huwa proċess intensiv ħafna U ovvjament dan l eh, rams kien intensiv mhux ħażin u l-ewwel valutazzjoni tal-proċeduri ma waslux għal fażi finali billi qed nitkellmu hawnhekk fuq l-ewwel round u l-valutazzjoni mhix lesta, però dan ma jfissirx li dan mhuwiex moment tajjeb biex niddiskutu l-affarijiet. pal introduzzjoni xtaqt naqsam ma'kom analiżi fil-qosor tal- situazzjoni preżenti dan huwa importanti għax il-situazzjoni li għanna taffetwa d-deċiżjonijiet li jemżon jittieħdu anka fuq is-semestru Ewropew. Kif tafu, il-kriżi tad-dejn sovran tista issa twassal għal serje ta' kriżijiet bankarji. Fejn nistaw nsibu ruħna f'tendenzi negattivi u eh, l-istati membri jissegħu ma jkunu situazzjoni li jindirizzaw id-dejn tagħhom. Dan jitfadel li kraħ fuq il-solidità ta' banek li għandhom dejn sovran fuq il-balance sheets tagħhom u dan jista' jwassal għal problemi ta' rifinanzjament għal banek fuq is-swieq u ċertu każijiet bħal dawn ġa innotajnihom. U l-EBA ġat fuq dan il-punt. Fil-passat, storikament, kriżiet bankarji soltu waslu għal kriżiet serji fl-ekonomija reali. Il-kriżi li bdiet fl-2008 kienet kriżi finanzjarja imbagħad saret kriżi fl-ekonomija reali. Il-kriżi preżenti bdiet fil-bidu tal-2010 l ewel kienet kriżi ta' dejn sovran, issa saret saċertu punt mhux mod sħiħ ma saċertu punt u ta' dan għannan nkunu grati saret eh, kriżi ta' settur finanzjarju jew eh, potenzjal għal kriżi ta' din ix-xorta. Anka jekk miex krizi eh, settorjali edha ssir krizi tal-ekonomija reali. Għalda stanz, naħseb il-koll nistaw naqblu li situazzjoni hija serja l-aħħar u li ser tħalli effetti fuq medda twila ta' żmien fuq tkabbir ix-xogħol u l-faqar huwa diffiċli timmaġina żmien fejn ikun aktar xira għalina illi nidiskutu miżuri differenti li provajna nieħdu bħala Unjoni Ewropea sabiex impattu għal daw id-diffikultajiet. U parti minn dan kien ovvjament is-semestru Ewropew, grazzi. Thank you, Oli. Grazzi, Oli, kħuġbuk. Thank you, Sharon. Grazzi, Sharon. Onorevoli membri. Grazzi ta' din l-opportunità illi nisiltu lezzjonijiet mill-ewwel semestru Ewropew li kien fil-fazi pilota tiegħu qabel it-tul fis-seħħ tas-sixpack. Permettu li wkoll nirringrazzja l-membri ta' dan il-kumitat għal mistoqsijiet bil-miktub li sottomettejtu dan huwa mod tajjeb ħafna ta' kif niżguraw illi nkomplu nifuka fuq kwistjonijiet li huma importanti mill-perspettiva ta' kontabilità parlamentari. Jiena naqbel perfettament ma' Sur Rostovski fuq l-importanza tal-konklużjoni ta' six-pack wara il-negozjati diffiċli bejn il-Parlament u l-Konsil. Xtaqt nifraħ lilkom komitnejn għal dan u qed nistenna bil ħer għatur il seħħ ta' six pack f'nofs Deċembru. il six pack naħseb li huwa mod preventiv kif insaħħu governanza ekonomika. Fiħdan l-Unjoni Ewropea speċjalment fiż-żona euro. Dan sabiex ikun hemm brinza fiskali kif ukoll stabilità ekonomika għal kabir sostenibbli u ħolqien inta postijiet tax-xogħol. Nista' ngħidilkom fisem il-Kummissjoni illi ibqgħu ċerti illi se nużaw għodda ġdida f'dan is sixpack mill-ewwel jum sabiex ikun dan namluħ b'sens ta' u sens ta' determinazzjoni. Semestru Ewropew huwa marbut mill-qrib ma' six-pack huwa l-qafas illi fih dan u six-pack jipprovdi regoli u ser nispjega l-idea tiegħi fuq l-esperjenza tana fu l-ewwel semestru Ewropew waqt. permettu li ngħid kemmtejn fuq il-laqa tal-Eurogroup tal-lum qabel ma niffoka aktar fuq is-semestru Ewropew għanna kustjoniet importanti fuq l-agenda l-lum, il-Greċja, l-Italja, il-Tisħiħ, tal-firewalls ekonomiċi nxasum li jfessef u kol marbuta ma' rizorsi IMF wara diskussjonijiet fiħdan il-laqa tal-G20 f'kan il-ħamis u l-ġemalja. U laqa tal-lum sessir f'moment importanti ħafna wara l-avvenimenti politiċi illi qed iżviluppa palissa fil-Greċja. Il-ġemma li għaddit f'kan f'kontesta G20 inatat ħafna attenzjoni u għattajna ħafna ħin diskutu il-zon euro kena poċ qawwi kif ukoll pariri mill-imsemba globali il-G20 laqa deċiżjonijiet li tiedu mill mexxej Ewropew fis-26 ta' Ottubru, fis-summit tas-26 ta' Ottubru sabiex insaħħu s-sostenibilità tad-dejn fil-Greċja u sabiex insaħħu l-Banek Ewropej. U sabiex ukoll nibnu firewalls finanzjari sabiex ma jkunx hemm aktar firxa tal-problemi sabiex noħol u nwittu l-predamenti għal governanza ekonomika fil żona euro. Issa, il-Prim Ministru Grek Papandreou l-ġimgħa l-oħra ħabar li se jagħmel referendum dan ħoloq inċertezza kbira fuq l-impenn tal-Gvern Grek għal ftejm ta' 26 Ottubru. Il-Gvern Grek innifsu kien qiegħed jaċċetta u jimpenja ruħu fil-summit ta' zon euro. Ftit jimqabel il-messaġġ li għaddejna l greċja il-ġemma li għaddit u fl-ħarjim kien li aħna nibqaw impenjati sabiex napoġġaw l greċja u nirrispettaw id-deċiżjoni tal-summit ta' zon euro. Issa il-Greċja għandha zom ma' deċiżjonijiet illi huma rridu u li impenjaw ruhom għalihom Dan huwa kruċjali għalina kol. Sejjaħna għal gvern taqda nazzjonali aħna perswazi illi dan huwa l-unka mod kif nerġgħu niksbu fiduċa mill-ġdid u l-impenji u nirrispettaw l-impenjenzi. impenji Ix-xogħol għaddej għateni sabiex nerġgħu niksbu mill-ġdid u fiduċa mitlufa il-tqajt iktar kmini l lum għal-Ministru għal-Finanzi fil-Greċja u zgur jirrapporta l-ura l-Eurogroup fuq il-progress li qed isir sabiex ikun hemm gvern ta' koalizzjoni gvern ta' nazzjonali fil-jiem li ġejjin fil-Greċja. Dwar l-Italja situazzjoni wkoll kienet diskussa fid-dettall fih dan il-marġini ta' summits tal-G20 minħabba problemi li kienem fil-bond spreads u fil-Prim Ministru Berlusconi prezenta l-Summit ta' Zon Euro impegni ċari sabiex jiġu implementati jiġu implementati l-fjan ta' konsolazzjoni fiskali u sabiex jissaħħa il-potenzjalat kabbir dan anka b'konformità mal impegni taljani fil-semestru Ewropew. Dal-pakkeġġ u darba jkun implementat ġala darbi implementata appuntu se jkun pass importanti sabiex nindirizzaw il-problemi strutturali fl-Italja. Sabiex nkunu nistaw nuru iktar determinazzjoni minn l-Italja, l-Italja talbit l-IMF biex tagħmel monitoraċ tal-impenji li ħadet u l-Kummissjoni minnaħa tagħha ser tkompli b'evalwazzjoni dettaljata fuq l-Italja u monitoraċ tal-situazzjoni fiskali u ekonomika taljana. Biex namlu evalwazzjoni bħal din ħan nibatu diġa l detalji tagħna l-Italja diġa minn din il-ġimgħa. Membri onorevoli, semestru Ewropew nistgħu ngħidu kemmtejn fuqu, rajnieh fil-prattika u bekkanna l-qafas konċettwali u l-ewwel esperjenza ta' semestru Ewropew L-għanet, nistiq nisbar il-kommenti tijaj biex nkopri xi tlet temi jew żewġ temi importanti mbagħad inkomplu bid-diskussjoni. L-ewwel hemm numru ta' mistoqsijiet fuq rigward il reazzjoniet nazzjonali dwar ir-responsabilitajiet u s-sovranità. B'mod ġenerali, Mhux kull gvern kien kuntent 100% bil rekomendazzjoni specifiki pajis pajjiż li ġon dirizzati lejhom, ir-reazzjonijiet tal-gvernijiet tal-istati għal servaljenza fiskali u ekonomika ex ante kollox ma kollox kienet waħda pożittiva. Iżda huwa minnu li din l-entużjażmu relattiv ma' ntlaqax b'mod universali mill-Parlament Nazzjonali fid-dibattitu pubbliku. Kien hemm biża li Brussell biex ngħidu hekk tikser is-sovranità nazzjonali u din hija mifruxa bejn il-pajjiżi kollha għandna narfu dan il-fatt u nindirizzawh fil-komunikazzjoni tagħna. It-tweġiba tiegħi hija li nserraħ ras kulħadd fir-rigward il-budgets nazzjonali l-finanza ħibqgħu hemmhekk fejn jappartienu fil-kompetenza tal-Istati membri iżda l-Parlamenti Nazzjonali fl-istess ħin rridu ikunu aktar konċi bisħiħ dwar xinu ma regoli Ewropej li imbagħad il-gvernijiet tagħhom u l-Parlamenti Nazzjonali infushom qablu li jirrispettaw u jsegwu. U hawn naħseb li l-Parlament Ewropew jista' jaqdi rwol aktar importanti speċjalment permezz ta' dialogu interparlamentari. Hawnhekk nixtieq nikkummenta b'mod speċifiku għal Sur Lambert u l-grupp tal-ħodor fir-rigward l-istudju kritiku ta' semestru Ewropew li ġi publikat xi ġimgħat ilu u jiena nittama bisħieħ li dan l-istudju iwassal ukoll għal spunt importanti barra minn Brussell għaliex hija biċċa xogħol tajba ħafna. Barra minn hekk fuq ir-responsabilità demokratika tal-Ewropa din tittiżdied anke fis-sorveljanza fiskali u din hija raġuni għala jiena kont nappoġġa tant id-dialogu ekonomiku ġdid. Id-diskussjonijiet mhux se iseħħu aktar eh, f'bibin maluqa għaliex il-Kunsill biex najdu arfu li l-kollegi fallow qatt ma kien kas li indirizzakom direttament iżda kien dejjem il-każ fedan il-Kunsill u jiena nafda li dialogu ekonomiku ħajkollu impatt fondamentali u pożittiv dan l-aspett. Żmien qed jafas, ħin qed jiskadili u għandi punti ieħor ressa Mistoqsijiet marbuta mal-impatt ta' politika fuq il-semestru Ewropew. Tweġiba Malar malajr għannu stadju bikri wisp fil taħit ta' deċiżjonijiet politiċi biex nkun nistgħu nagħmlu stampa ġenerali ta' rekomandazzjonijiet speċifiċi pajjiż pajjiż fuq il-politika u għalhekk fil-ekonomija Ewropea rridu naraw ser jiġri. Spanja pereżempju kienet tissegwi rekomandazzjonijiet pajjiż pajjiż mod speċifiku sa ċertu punt u Spanja ma tantx kienet sejra ħażin fir-rigward li tagħmel tajja pa' sitwazzjonijiet fi swieq finanzjarji minkejja li kien hemm sfidi formidabbli fl-ekonomija tagħha anke fl-impjiegi. Xorta waħda nixtieq naqsam magħkom li nista' nissuġġerixxi li nerġa' niġi hawnhekk f'dan il-kumitat f'jannar biex ikolna diskussjoni fuq din il-kwistjoni tal impatt politiku fuq is-semestru Ewropew għaliex f'jannar mbagħad nkunu nistgħu ikonna aktar tarif minn dak li għandna bħalissa. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li nitagħmel ir-rimarki tiegħi ewrow li l-impenn tiegħi qiegħed hemm u l-impenn tal-Kummissjoni qiegħed hemm għar-rwol tal-Parlament Ewropew fir-rigward is-semestru Ewropew dan huwa sot solidu u jiena nħares il-qoddim sabiex nimplementa fl-imkien magħkom is-sitt miżuri leġislattivi u hawn nixtieq nagħlaq ir-rimarki tiegħi. Thank you very much. Um... Grazie ħafna. Bħalma qed qabel għandna xi tibdil fil-panel u ħanieħu l-ewwel round ta' mistoqsijiet min-naħa tal-koordinaturi jew inkella l-nies nominati f'isimhom ma nafx min kellem fissem il-PPE u ħanibda l-għanet Budo. Thanks uh, very much. Grazie Sharon. Għandi madwar 200 mistoqsija nissur Rostovski u mux inqas minn 200 lissur Oliren. Iżda għafruli, minħabba l-urġenza ta' din is-sitwazzjoni nippreferi naddi l-kelma l-lanni podimata li għadha ġejja minn Ateni u għandha xi mistoqsijiet li tixtieq tressa. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna Udo, Sharon, Kummissarju. Palma tafu u palma għettu il-bira lej kien hemm ftehim intlaħaq qbil bejn iż-żewġ partijiet bejn iż-żewġ partiti ewlenin il- il-partit tal-oppozizjoni, il-partit fil-gvern, il partit tal u l partit fil gvern il possibilità ta' gvern ta' koalizjoni li l-kompetu li tiegħu tkun l-implementazzjoni sħiħa ta' deċiżjonijiet li ttieħdu u l-implementazzjoni sħiħa fir rigward il-Greċa ta' deċiżjonijiet li diġà ttieħdu nar is-27 ta' Ottubru u l-obligi li joħorġu minn dawn id-deċiżjonijiet. Rridu issa li l-affarijiet jaħdmu il-Kummissarju u l-membri tal-Kamra Parlamentari Griega saħqu l-ħtiġa ta' għaqda nazzjonali u l-fema nazzjonali dalli li hija l-unika triq il-qoddim biex bekk toħloq il-kondizzjonijiet ta' implementazzjoni xirqa ta' miżuri tan diffiċli u politiki tan diffiċli u situazzjoni fil-Greċja tafu il-koll li kienet waħda imwera sħaqtu bosta drabi fl-imoddi u kien insostenibli anki qabel il-proposta ta' referendum u għalhekk għandna bżonn soluzzjoni issa għandna din is-soluzzjoni u naħseb li tkun kruċjali għalina l-koll li nħarsu l-qudiem u mhux warajna. U sabiex din taħdem għaliex il-gvern ta' kolazzjoni hija għodda u mhux il-soluzzjoni infusa toħloq il-kondizjonijiet minimi. Sabiex taħdem kummissarju għanna bżonn soċjetà motivata u li tħaddan ruħa. U għalhekk il-toqsija tiegħi lilek hija din. X'messaġġ tistgħu tibatu li ċittadini Griki? il-messaġġ għandu jwassal għal perspettiva pożittiva għaliex sissa minkejja djufijiet u deċiżjonijiet ħsiena iċ-ċittadini Grigi ta' sekwiti ikollhom l-impressjoni għat jiġu mirati u għat jiġu insultati u li ovvjament hija kontraproducenti. Għalhekk naħseb li rridu il-bulfolja folja nħarsu l-qoddim naħseb li d-deċiżjoni tal-bira filgħaxija hija deċiżjoni importanti u naħseb u jiena nafda li fir-rigward il-kollegi tiegħi f'dan il-kumitat aħna ser nagħmlu dak kollu possibbli sabiex din taħdem għaliex dan huwa għal beneficju tal-Greċja u għastabilta ta' taż-żona euro kollha kemm U għalhekk hemm xi messaġġ ta' perspettiva pożittiva minn ħatijak bħala kummissarju minn ħat il-Kummissjoni biex hekk il-maġġoranza tas soċjetà Grika tkun tista' tafda li titħaddan f'dan f'din it-triq diffiċli li għandhom qudiemhom? I'm going to take all of the... Ħaniħu mistoqsijiet kollha minkejja l-ħin qed jafas nibda b'Silvi. Si beaucoup. Euh. Grazzi Sharon. Grazzi Ministru, grazzi Kummissarju tal-qegħdin hawn preżenti magħna u napprezzjaw li qegħdin hawn għax mhux kulħadd kien għamel l-isforz li għamiltu intom qabel. Nixtieq ngħid li għandi tħassib serju ħafna, inkwetata mhux ħażin Jekk niddiskutu dan l-affarijiet ma' ċittadini bħalma forsi għamiltu terrealizzaw kemm il-ġestjoni ta' din il-kriżi qed isseħ bibin maluqa f'postijiet eh, minn wara, minn wara l-kwinti u taraw li l-Parlament ma tantx ikollu impatt jew rwol. Għanna six pack iżda x'kienu r-riżultati? Rajt il-konklużjonijiet tal-summit u kien hemm xi ħaġa li laqtitni tassaw. Ħadd ma kellu l-idea rivoluzzjonarja li introduċi fil-konklużjonijiet ta' dak ir-rapport uħut mill-elementi li jiddiskutejna fis six pack per eżempju il- il-comply and explain. Imbat, wara li li twal ta' diskussjonijiet, bħalma tafu għax il-tnejn intom kontu hemm personalment, fl-aħħar mill-aħħar irnexxin nagħmlu dan pubbliku fil-Parlament. Nafu li kien hemm ħafna pressjonijiet u dan ma jistax iseħħ minn wara l-kwinti. Iżda dan mbagħad ma semmix fil-konklużjonijiet eh, fil-konklużjonijiet ta' summit ta' żona euro. Forse kien hemm involviment minnaħa tagħkom iżda nistaqsi lill-Kummissarju. Fiex qegħdin Fejn insabu għanna regolamenti, kullħat qed jgħid li kuntent dawn regolamenti dawn ġew adottati fl-aħħar, il-Parlament Ewropew ħadem tajjeb, eċetera, mbagħad ġimgħatej wara jkollok li impressjoni li ħadd ma jinteressax xejn assolutament x'inhu ma riżultati ta' żona euro. Iżda jekk intom taħdmu u hemm ħafna oħrajn li jagħmlu l-isforz li jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej propju fuq dan il-punt qed jiġu ignorati issa u naħseb li l-ġestjoni tal-kriżi bħalissa xejn mija demokratika tat il-ġemp il dan il-Parlament Ewropew hija ta' skandlu. U naħseb li fl-aħħar mill-aħħar ħanispiċċaw f'sitwazzjoni fejn hemm min għatta 20 sena jaħdem fuq dawn l-relazzjonijiet bejn Franza u l-Ġermanja u laqqas tkun tista tistaqsi li dawn l-affarijiet isiru f'żewġ kapitali Ewropej biss. Ħafna għandhom rwol x'jaqdu f'dan il-rigward u dan huwa tajjeb iżda kif tistgħu tistennew li ċittadini Griegi ma jitħossux ma jħossux li jinsabu f'sitwazzjoni mwera u fisqaq mix-xejn. Kif tistennew l-Italjani li qed jiġu Eh, mċaħda mill-Bank Ċentrali Ewropew u nataw il-ġemp ukoll fil-laqgħa tal-G20 taħseb li dan kollu ħajati eh, fiduċa ta' Ewropa Demokratika Miftuħa u fir-rigward is pack jiena tassew eh, naħseb li ta' tħamir il-wiċċ. Grazzi għand edukazzjoni tal-PPE li l-kelima se tkun Danuta Hubner. Nik Well, there, I haven't got anybody else from the EPP on the list. So, uh, uh, ladies first, and then... nisemena. Tajab wis. ħafna, President. Il-Kummissarju nishti ir-reazzjonijiet tiegħu għad ħassib tiegħi. Ovvjament hemm dawk li jemnu fil-rwol ta' espansjoni ta' miżuri ta' austerita, jiena ma naħsibx li dan huwa l-każ għax ma naħsibx li swiq jatu ħarsa bes lejn id-dejn u d-deficits iżda jħarsu ħarsa lejn il-kapaċità ta' pajjiż li jasal lura għad kabir. U naħseb din il-funzjoni ta' fiduċa għal swieq finanzjari u l-settur privat, naħseb li hija storja kemm xejn eżaġerata ma nemminx fiha. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-dejn eh, Greek ta' 50% inqas ta' tnaqqis għal dejn Grek ta' 50% jekk naslu r-ratio ta' 9% billi nżidu, mhux billi nżidu l-equities da billi naqsu l-balance sheets, naħseb li mbagħad issibu fattura addizzjonali li ser ixeklu l-prospetti għal tkabbir. U għalhekk tistgħu tajduli fejn il-Kummissjoni tara din il-kapaċità ta' sistema tagħna u tal ta' politika tagħna biex bekk nkun nistgħu nkatru tkabbir pajjiżi bħal Greċja? And, the last in this round, um, Philip. U ntemu dan il-round, Filip, jek jożbok. Grazzi, għana nitkellem bl-Inglis, kummissarju, Ministru, grazzi tal-edin hawnhekk, speċjalment f'dawn il ċirkostanzi napprezza dan il-fatt, musan u tintenni dak li diġà intqal iżda nisħaq fuq punt partikolari. Neħtieġu aktar governanza ekonomika integrata din hija ċara m'hemmx diskussjoni dwar dan u semestru l-ġdid hija importanti ħafna fir rigward il-proċess, u għalek rridu nżguraw li l-ewwel net taħdem mod konsistenti u rejna li għandna xi problemi fir rigward il-konsistenza politika bejn rekomendazzjoni tal-pajjiżi, bejn rekomendazzjoni u l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020, eċetera, ma saqot nispandi, għalija l-kwistjoni kritika hija l-appoġġ popolari. Nafu li l-politiki li qed jiġu nfurzati madwar l-Ewropa bħalissa bħala parti mill-governanza ekonomika, bħala parti mill-lajnuna ta' emerġenza għal numru ta' pajjiżi mhux qegħdin igawdu minn appoġġ popolari. U jista' jkun hemm minu kritiku fir rigward referendum tal-Greċja iżda nafu li xi darba oħra rridu l-appoġġ tal ċittadini tagħna. U naħseb li l-ikbar sogru f'dan is-semestru huwa fin-nuqqas ta' responsabilta demokratika. Jiena kont kritiku ta' dan il-parlament u nobot il-kwistjoni li l-parlament irid jagħmel joqgħod attent għal kull proċedura fl-Unjoni Ewropea. Ma jistax nibqgħu sejrenek. Jiena nemmen li fi punti kruċjali ta' teħid ta' deċiżjonijiet fejn bażikament nkunu qegħdin norjentaw il-strateġija fiskali, ekonomika u soċjali u dan din l-orientazzjoni ser issir aktar obbligatorja u vinkolanti, naħseb li f'dak il-moment kritiku dan jeħtieġ igawdi li kollu appoġġ demokratiku u b'dan irid infisser appoġġ u vot minn tal-inqas dan il-Parlament. U marriċ seta zejda dan il-Parlament Ewropew iżda nixtieq nisħaq li meta tkun qed tagħmlu l-starriċ ta' tkabbir annwali li huwa l-sensiela ta' linji gwidi politiċi u għajja nsejħulhom bisimhom għax hekk huma huma meħtieġa f'dan rigward ejja namlu għat politiku ta' kodeċiżjoni u jekk irridu nħeffu l-proċess ejja nivventaw mod kif nistgħu nħeffu l-affarijiet. Iżda dawn huma momenti tipiċi fejn aħna tassaw neħtieġu nkonna appoġġ politiku mwessa. U l-governanza ekonomika integrata li għanna bżon ser totor jekk mhux ser ikolla l-appoġġ eh, demokratiku popolari u dan ħajwassal biex ikun hemm diżintegrazzjoni Ewropea li naħseb ħadd ma jrid dan il-punt. U għallek nħedġeġ biex ikun hemm proċess revedut biex ikun hemm aktar responsabilità demokratika f'mumenti kritiċi dan rrid ngħid għat vinkolanti kod deċizjoni tal-strategija tal-2020 u anki għall-latti l-oħrajn ikun hemm kod deċizjoni mal-Parlament. Biex bekk iċ-ċittadini Ewropej ikunu jafu żgur li ma tkunx il-Kummissjoni Ewropea li qed topera minn wara l-kwinti. Ħafna drabi li ngħidu l-Kunsill jaħpera bibin maluqa iżda najja ngħidu li l-xogħol ta' Trojka f'Greċja eċċetra ma jkunx hekk għax fl-aħħar mill-ħarekku qed naħdmu minn wara l-kwinti u naħseb li f'mumenti kritiċi rrid ikonna il-possibilità li ngħidu iva li ċittadini Ewropea għandna l-appoġġ tagħna, mhix kwistjoni ta' Kummissjoni tal-Iren, l-ECB, iżda rridu l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ewropew. Grazzi. Issa ngħaddi għal xi tweġibiet Ministru, inti titlaq l-ewwel mela naddilek il-kelma għal xi tweġiba minn ħatijak qabel ma jħadlok postok. Għalli li se jitlaq fil-erba neqes kwart. Segretarju tal-Istat ser ikun hawn. Mbagħad mifluħku. Maybe it'll be a shorter question than this. Well, um, okay, a short question or you'll have no answer. Mistaqsija qasira malajr, malajr iżda mister ikollok tweġiba din hija problema ta' il-President. Grazzi, President, grazzi Sherin. Ħafna shadows irnexxilhom jistaqsu domanda fuq is-semestru Ewropew u jiena ħassejt li rrid nirressaq mistoqsijiet minn naħa tiegħi direttament lill-Ministru u anke l-Sur Ren. U ħanaqta fil-qasira hawnhekk. Ministru, Kummissarju, Dil-kwistjoni kollha ta' semestru kif inni bħalissa tider burokratika bħala proċedura. L-idea Muża ma' dan hija li ġala darbanna l-euro għanna bżon strument li wassal għal governanza ekonomika reali. Din il-governanza ekonomika ma tistax teżisti minnajr ma jkollok xi xorta ta' parlament ekonomiku biex najdu hekk, sejħula kif tridu f'dan id-dibattitu illum il-ġurnata l-kwistjoni kollha tal-leġittimità eh, tal-proċess kollu ġifiri kif ħan ġeneraw xi tip ta' appartenenza din mhix fl-aġenda bħalissa. Ma nistax ikonna semestru Ewropew mingħajr dibattitu ekonomiku laqas jistgħu nagħmlu dan mingħajr ma jkun hemm set ta' għodot disponibbli Issa l-Parlamenti Nazzjonali ħajkun hemm linji budgetari anke fuq livell Ewropew u l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea hija l-starriċ annwali ta' tkabbir li huma bażikament linji budgetari. Iżda jiena nħoss li palissem dibattitu ieħora dej fil kunsill fejn l-odda ta' referenza hija il-patt tal-Europlus. Dan ifisser li għanna deficit demokratiku fuq żewġ binarji. Il-Parlament Ewropew mhux qed ikun involut u intom qed tajdu u iva minn tal-inqas qed nagħmlu xi ħaġa iżda minnaħa iżda imbagħad minnaħa l-oħra d-dibattitu tal-Kunsill għaddej fuq xi ħaġa kompletament differenti u din hija xi ħaġa li ma jistax ħadd ikollu jgħid fuqha. Naf li għandi xi kelliema oħra iżda ngħaddi l-kelma lill-Ministru nkella ħadd ma ħajkollu tweġiba. Grazzi, grazzi ħafna Sherin Biex nibda mill-kwistjonijiet, mill-mistoqsijiet ma smajt diskussjoniet tal-Europlus, forsi għandek raġun għal-ġajjini, iżda miex xaħġa li jena smajt bħala xi konfoffa minn taħt biex nkunu nistaw eh, nizgitċaw mill-proċeduri tas-soltu. Kollox ma kollox, bħala pożizzjoni tal-Presidenza Pollakka jena nħoss li tkun tajba l-Parlament Ewropew għal parlamenti nazzjonali oħrajn biex ikunu aktar involuti bisħiħ u ġala darba il-proposti. Fil-linji gwidi politiċi speċifiċi għal kull pajjiż għedinem u mhux qed jiġu kontrollati effettivament minn tal-inqas ċakem jinħarġu mill-Parlamenti Nazzjonali, naħseb li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom jaqdu dan ir-rwol. U iva jekk ser kollom l-importanza ta' konverġenza u ta' stabilità tal-pjanijiet li hemm mamuża magħhom li tresqu, allura dak li qed nitkellmu dwaru hawnhekk fl-opinjoni tiegħi u għali jekk rridu nistabilixxu tassow finanzi pubbliċi fis-sod stabbli aħna neħtieġu ikonna politiki ċari fuq riformi strutturali li waslu kabir. Um, and therefore, um, in that aspect, I think... Għal daqstant, jina naħseb li minn dan l-aspet ikun utli ħafna li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jissaħħu. U jiena naħseb li l-mandat demokratiku u responsabilità demokratika tkun ħaġa utli ħafna u kien hemm numru ta' kwistjonijiet li qajmu dawn iż-żewġ punti. U jina favur dan. U fil-fatt naħseb kien hemm tliet mistoqsijiet propju fuq dan il-punt. Issa, dak li għandu xaqsam il-shrinking balance sheets. Il-konklużjoni tal-Kunsill ta' l-Ekofin għalu b'mod ċar li l-IBA għandha topera b'tali mod li ir-rekwiżiti ta' adegwezz adegwezz ta' adegwatezza ta' kapitalità ta' fil-mija di mhix tkun xi ħaġa faċli kollha bżonn ċertu viġilanza minnaħa tal-EBA u minnaħa ta' supervizuri nazzjonali u tal-gvernijiet sabiex nizguraw li din seħ. Issa, fuq il-punt ta' danu ta' Hubner, Iva, huwa fil-fatt il-kas li jekk il-pajizi kollha qegħdin jippruvaw jilħu l-konsolidazzjoni fiskali, din mhix ħatwassal għall espansjoni għat kabbir fuq medda qasira ta' żmien. U fil-fatt tkun ħaġa tajba jekk pajjiżi li għandhom finanzi pubbliċi sodi u pożizzjonijiet sodi jieħdu miżuri ta' kumpens fil-pożizzjonijiet budġetarji tagħhom. Iżda sfortunatament <laughs> dawn il pajzi ma ftit l-Unjoni Ewropea bħalissa. U l-politika klassika li tista' tikkonsisti eh, f'din it-tip ta' espansjoni tiġi finanzjata mill-Bank ċentrali, jew mill-Bank ċentrali tmur kontra it-trattati ġivri ma nistax nżawa. U jena naħseb li b'dan il-mod rispondejt il-mistoqsijiet kollha. Oli. Grazzi ħafna xarn. Ħanibda bil-mistoqsija u l-kumment ta' Sinjura Podimata fuq il-Greċja. U għacċar li l-Europa qed tappoġġa l-Greċja aħna l-imsieħba tal-Greċja u nappoġġaw l-ċittadini Griegi fl-għajnuna tagħna biex ngħinuhom jelbu din il-kriżi li huma hija riżultat ta' żbalji fil-politika fiskali u ekonomika. Imma ovvjament din hija triq miżewġ naħat. Nistaw najdu li huwa forma ta' kuntratt soċjali bejn il-Greċja u l-kumplament taż-żona euro fis-sens li iż-żona euro qablet li għanna nappoġġaw il-Greċja imma bil-kundizzjoni li il-Greċja ma tibqax tgħix li lin mill-mezzi tagħha u terġa' twaqqaf kompetittività ekonomika. Għal daqstan taħna nippretendu li il-Greċja timplementi l-impenji li ħadet fil-kuntest tal programm tal-IMF kif ukoll fis-summit ta' zona euro ta' 27 ta' Ottubru. U dwar dan bħalma qed inti stess huwa essenzjali li konna unità fuq medda wiesa fuq livell nazzjonali u dan qed isir u jiena nittama li ħajkun hemm gvern ta' koalizzjoni ta' unità nazzjonali minn ftit żmien ieħor fil-Greċja u dan dejjem għal benefiċċju tal-ċittadini Gregi. Issa dwar l-aspetti ta' tkabbir u riforma, dawn ukoll ovvjament huma importanti din mhix dwar l-aġġustament fiskali li hemm bżonn, iżda wkoll irridu nappoġġaw it-tkabbir fil-Greċja. U għalhekk li it-task force li aħna waqafna qed taħdem sabiex tiffaċilita assur assorbiment aħjar użiet iżjed faċli tal-fondi strutturali biex nistimulaw l-investiment u l-ħolqien tal-impjigi. Kif ukoll sabiex niprovdu għajnuna teknika fċertu osma e, eh, kritiċi minn perspettivi kemm e, tal-gvern lokali kif ukoll amministrazzjonijiet ta' taxxa x'inhi ħaġa li e, mill-esperjenzi riċenti tagħna ndunajna li hemm bżonn. Għal daqstan taħna edin naħdmu fuq l-aspetti kollha essenzjali sabiex nejnu l-Greċja iżda nipretendu wkoll l-Greċja żomm mal-ftehim nintlaħaq. Issa, fuq il-punti ta' danu ta' Hubner u anka Sinjura Podimata fuq it-kabir Min barra il-kwistjonijiet ta' kif il-task force ta' poġġa it-kabir, il ġuri huma għandhom l-esperti mhux biss tal-Kummissjoni iżda wkoll tal-Istati Membri għax kultant l-esperti tal-Istati Membri għandhom esperjenza ħjar mill-Kummissjoni. Imma fl-istess ħin irdu naraw Il-livelli ta' dejn sa' ċertu punti qed jilħu mija u dan mhux l-aħjar di mhix l-aħjar sitwazzjoni. Aħna bħalissa fuq it-kabbir ekonomiku lejn l-aħar ta' sena ħajkon kullu pratikament waqafna sfortunatament. U dan huwa xi għandu x'jaqsam ma' nuqqas kbir ta' fiduċja fl-ekonomija. Kif ukoll e, xi kultant e, f'nuqqas ta' fiduċja fuq il- e, ħolqien il ta' politika fl-Unjoni Ewropea. Għal dasan fl-opinjoni tiegħi sabiex inkunu nistgħu inġeddu il fiduċja fl-Ewropa kollha kemm hi mhux biss fi żona euro hija l nsolvu l-kriżi tad-dejn sovran kif ukoll intaffu l-impatt tagħha fis settur bankarju. U b'dan il-mod nassiguraw li natu kanali aħjar lil lil-ċittadini tagħna, lil-familji, lil-negozji għal-kreditu. Sabiex nassiguraw li l-infiq tal-ċittadini tagħna tan-negozji tagħna kif ukoll is-sorsi ta' kreditu huma assigurati. Għaliex il-kriżi verament qed eh, tnaqqax il- tnaqqar mill- mitkabbir fl-Ewropa u rridu inneħħu dan it-ħassir. U nistaw namlu dan biss jekk eh, neliminaw il-kriżi tad-din sovran u nassiguraw li il-settur bankarju ikun sot fl-Europa. Issa dwar il-punti. Mr. Jura Gulat fuq il-summit ta' zona euro kif ukoll xirdu pjaċ fil-konklużjoni tal-zona euro naħseb għandek raġun in nista' ngħid u bil-Latini kif niftakar sew repetizio mater studierum est Iġbiri, mux l f'sara jekk fil-konklużjonijiet Iġbiri, ħanajdu bl-Inglis, eh, iġbiri, li jekk tirrepeti xi ħaġa l-aħjar mod kif t-studja, bażikament. Iġbiri, mhux ħażin jekk fil-konklużjonijiet inżommu xi punti l-enim ta' six-pack u tal-governanza msaħħa nerġaw eh, nenfasizzawhom per eżempju direttiva fuq il-oqsfa fiskali nazzjonali, kif ukoll li l-parlamenti Ewropej jirrispettaw il-politika fiskali. Dan kollu importanti jina nittama li ħadd fukaw fuq dan e, bċertu saħħa meta naraw l-impenji li iżommu ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni tal-patta stabilità u tkabbir dan huwa pen verament importanti jekk tippermettili, le di mhix repetizzjoni, sempliċement ma daħħaltux dak li zidna aħna fis six pack. konformaw, jew eh, tikkonformaw jew tispjegaw dim dan il-Parlament. U intom minn dawn il-konklużjoni dak li leħejtu huwa għalhekk li jiena ma naħsibx li huwa sempliċement każ. Palma taf jiena ma neħejtix u ma l-ebda interess li neħija, anzi jiena verament nilqa' li il-Ministri u l-Stati membri jiġwaw u jwieġbu fisem il-gvernijiet tagħhom dwar il-politika fiskali u ekonomika tagħhom. Sur Komissarju, huwa propju għalhekk li jiena saqsejtek illum fil-pubbliku. Iġifieri naħseb li fuq dan il-punt naqblu. Issa fuq l-aħħar punti, dwar il-kontabilità demokratika kif ukoll il-Europlan Pact esprevrejtu għall-importanza tal responsabilta demokratika fil-kuntest tal-Europlus Pact. Jina smajta kemm il-darba fil-Kunsil Ewropew. Iżda nista' nseħilkom moħħkom li l-Kummissjoni tixtieq tagħti l-ħajja lil dan il-patt l-Europlus fis-semestru Ewropew U aħna għanna l-intenzjoni namlu dan permezz tal- sarriċ annwali ta' tkabbir li ħankun għedin niprezentaw probabilment qabel tmim ta' novembru u dim il-Parlament u l konsil Fil-fat l-istess kuntest għanna l-intenzjoni li niprezentaw il-proposti tagħna għal passi li jmiss sabiex ikun nistgħu nsaħħu il-governanza ekonomika kif ukoll probabbilment il-Green Paper fuq il-Euro Stability Bonds. Sabiex dan il-mod ikonna perspettiva ġenerali ta' kemm tal-sfidi ekonomiċi fuq medda qasira u medda twila ta' żmien minn perspettiva tal-tkabbir sostenibli u l-ħolqien tal-impjiegi. Għal daqstant, jiena nixtieq niġi lura dim dan il-kumitat fit-23 ta' Novembru la darba nkunu ippreżentajna kemm il-sarriġ fuq it-kabbir annwali kif ukoll il-proposti addizzjonali fuq il-governanza imsaħħa inkluż il-Green Paper fuq l-Stability Bonds. Grazzi. Thank you. I think I'm imminently going to lose the commissioner, but... Naħseb li dal-waqt ħanet il-full il-kummissarju, iżda ħansaqs l-ewel il-Sur Xintis għal-mistoqsija. Sur Xintis eh, tkellem ħafna qablek? έχω τη δυνατότητα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και Grazie ħafna. Jena fil-fat ma kellix l-opportunità li nistaqsi l eh, kummissjoni għal daqstant għandu mistoqsija l-surren. Jina nishtiq nir-ingrazzja. Għalix, meta wieġeb? U prova jwieġeb għal mistoqsijiet li aħna għamilna bil-miktub fuq il-semestru Ewropew. Il-mistoqsija tiegħi surrenja din. Dan il- weekend eh, weekend kienem mistoqsijiet fil-medja dwar li sibi u servizzi ekonomiċi li semmew numru ta' xenarji differenti li deskrivu kif pajis jista' joħroġ miż-żona euro. Issa bħalma nafu din mhi xi ħaġa li qiegħda fit-trattati, issa hemm interpretazzjonijiet differenti għaddejjin bħalissa. Issa inti qed li ma tixtieqx li l-Greċja toħroġ miż-żona euro, iżda irridu nkunu lesti għal kull possibilità inkluż din. Għandaqstant mistoqsija tiegħi din. Dan ir-rapport jeżisti? Jeżisti studju b'dan it-tip ta' kontenut? Tieni net. X'inhi sitwazzjoni dwar it-trattat? U il-Parlament Ewropew ħajjiġi marraf dwar il-kontenut ta' dawn ir-rapporti, jew dan ir-rapport, għaliex dak li inti qed eh, fil-ġranet li għaddew għet li kellek xaġa f'moħħok imma m'għandax taqsam xejn ma' trattat, ma' x'inhi s-sitwazzjoni eżatt? Thank you. There is no such study to be. Le, ma jeżistix dan tip ta' studju u rapport. Ovvjament il-Komissjoni bħal kull organizzazzjoni li għandha ċertu responsabiltajiet fuq il-benessri tan-nies, f'dan il-każ il-benessri u l-ġejjini ta' l-Ewropa u ċittadini Ewropej, Ovvjament li rridu nippjanaw għal ċertu xenari, rridu nkunu lesti għal kull tip ta' xenarju. Iżda le, fil-fatt m'hemmx dan it-tip ta' studju li qed issemmi inti. Issa huwa essenzjali li fil-Greċja il-mexxejja politiċi tal-pajjiż ikunu jistaw jażlu l-unità u ipoġġu qudiem kollox il-prosperità taċ-ċittadini tagħhom u jiena nittama li din il-ħidma issa ħatwassal għal gvern ta' kolezzjoni ta' unità nazzjonali. U b'dan il-mod dawn ix-xenarji negattivi ma jkollniex għalfejn naħsbu aktar dwarhom u b'dan il-mod flimkien nkunu nistgħu nassiguraw li l-Greċja tibqa' parti miż-żona ta' l-euro. U ovvjament din hija pożizzjoni tal-Kummissjoni aħna rridu nassiguraw li l-Greċja tista' u se tibqa' fiż-żona euro. U aħna nittamaw li l-Greċja tikkonvinċi li msieħba tagħha li se tagħmel ix-xogħol tagħha, il-parti tagħha f'dan il-ftehim, grazzi. Now, Vicky. Issa, Vicky. Grazzi. Jena ħsibt li eh, eh, skont il-gruppi u il pajizi zar u pajizi kbar u kollox eh, bl-ugwaljanza daqsantina għandu ċertu simpatija ħafna pajizi differenti f'din il-kamra bħalissa. Jena naqbel ma ħafna minn dak li għalmi kollegi tiegħi partikolarment fuq l-importanza li nerġaw niksbu il-fiduċa tal-konsumaturi. Li din isserraħ fuq eh, fiduċa oħra u fuq l-appoċ popolari. Issa, mux sempliciment, jina naħseb li iżjed minn responsabilta demokratika tal-Parlament Ewropew, imma responsabilità demokratika minnant minant l-istati membri konċernati u n-nis. Aħna batna mistoqsija bil-miktub. Eh, qabel man għala it-taħwit ġimma li għaddiet, ġviri, aħna rridna nitlbuk eh, tispjegana naqra kif taraw il-semestru Ewropew xi b'mod differenti jew l-istess għal eh, pajjiżi fi żona euro jew le, partikolarment għal dawk il-pajjiżi li impenjaw ruhom li ħajitlu fi żona euro imma li għadhom mhumiex fi żona euro. Iżda fid-dawl tal-diskussjonijiet tal-ġimgħa li għaddiet jiena naħseb li jkun utli ħafna sur kummissarju jekk tista' tgħidilna x'taħseb fuq il-pajjiżi li impenjaw ruħhom imma ma jnaqdux mal-ewro ma' żona euro. U l-opinjoni li waħda minnhom l-inqas eh, tixtieq tmur lura għant in-nies taħħa biex dal pajis biex tmur lura għant il-ċittadini tiegħu eh, biex jikkonferma jekk għandux l-appoġġ għan-nies jew le. x'in x'inhi s-sitwazzjoni fuq il-pajjiżi ta' zona euro mhux zona euro dawk li huma penjati li jingħaqdu. U x'taħseb dwar dawk il-pajjiżi li jridu jmorru lura għand iċ-ċittadini biex jassiguraw li iva hemm l-appoġġ minn għand iċ-ċittadini għal dan il-mossa course it's essential that uh, we can uh... Ovvjament hija huwa essenzjali li aħna naraw li jkun hemm l-appoġġ popolari għal riformi li qbilna fuqhom flimkien. U jiena hawnhekk qed nistenna bilħerqa li naħdem flimkien mal-Parlament Ewropew u kif ukoll mal-Parlamenti Nazzjonali. Em... Task Force konġunt irridu nikkonvinċu lin-nies li jużaw il-kaxxa tal oddanċida l-ġida, l-istrumenti l-ġodda pa' six-pack. Jina nammen li daw kol jilqaw l u kol tal-Parlamenti Nazjonali nfusom, issa dwar il-mistoqsija tijak dwar il-differenzi fil-mod ta' kif il-semestru Ewropew ħajapplika għal zona euro pajizi mux ta' zona euro, il-semestru Ewropew il-nifsu ma jagħmel l-ebda distinzjoni bejn iż-żona euro u pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. L-unika differenza fil-kunċett hija li il-pajjiżi taż-żona euro jisottomettu programmi ta' stabilità u l-oħrajn programmi ta' konverġenza. U m'hemmx xi differenza kbira bejn bejnietom. L-użu ta' six-pack li tapplika biss għal pajizi ta' zona euro? Fil-fat, mm, il-dawn miżuri ma jamlux parti mis semestru Ewropew, iżda minn kja dan, ovvjament, il-semestru Ewropew jati il-qafas li fih l-istrumenti il-ġodda tal-six-pack se jiġu applikati u jintużaw jekk ikun hemm bżonn. Iġbir differenza u għek hija bażikament dwar l-impen lejn aktar integrazzjoni soda fl-Unjoni Ekonomika u bażikament il-sħubija fiż zona euro dak li tfisser. U dan ifisser ukoll l-abilità ta' infurzar tal-regoli li fiż-żona euro hija aktar b'saħħitha grazzi għas six pack. Jina din situazzjoni jek nara ġifiri semestru Ewropew japplika għall-istati membri kollha għas 27 stat membru. U grazzi ħafna għal dawn mistoqsijiet serju pertinenti u jina <laughs> skuza ruħi ma ħajkolli nitlaq għax kelli Il-laqa tal-grupp tal-Euro li dal-waqt ħajibdaw kelli nkunem qabel ma bilta nkun hawnhekk, allura il-ġestjoni ta' kriżi fiż-żona Euro ja xi ħaġa li qegħdin muswa bidejn għal daqstant ħajkolli nitlaqkom għawek mur fil-bini tal-kunsil u jiena nittama li narakom dal-waqt eh, biex niġi inkellinkom fuq il sħarri annwali dwar it-tkabbir. Grazzi ħafna għatfadal li tlet eh, persuni li xti u jisaqsu xie mistoqsijiet għanna segretarju tal-istat għawek li jista jwieġeb minna ħata l kunsil u nixti nfakkar li kollegi li l-skop ta' dan ismiħ kien li ninvestigaw fost affarijiet oħra għaliex il-kunsil dajjef xieħut mill-proposti tal-Kummissjoni għal daqsantina naħseb li tajjeb Diego, t titkellem le grazzi, ma jina l-mistoqsija tijaj kienet għal-kommissjoni. Iva, skużani, ma nista nagħmel xejn meta kuna użmin ta' Wolf, għat għandek mistoqsija? Eh, Kif xbok il-bess eh, il-headphones. Fl-opinjoni tijaj, il-summit tal-G20 f'kan kien dizappunt kbir aħna tlifna opportunità li nibatu messaġġ ta' fiduċa. U minn flok. Tlifna l-opportunità kien hemm temp ħażin, kien hemm il-kriżi fil-Greċja. Il-kellem jekk joġbu jitkellem fil-mikrofonu. Grazzi. L-idea ta' pajis li jitlaq mizzona euro kienet tabu, iżda issa hija ta' u dan messaġġ ħażin ħafna l qegħdin nibatu tininet. Is-summit wassal għal ċertu spekulazzjoni dwar miżuri addizzjonali, eh, riservi ta' munita li jintużaw, riservi ta' deb li jintużaw, sabiex li FSF ikolla aktar seta. Iżda dan huwa messaġġ ċar s swi u l-ċittadini li aħna fil-fatt ma nemnux li dak li deċidejna ftit matilu huwa biżejjed. U dan kollu qed joħloq ħafna inċertezza. Min barra dan, Ma kienx hemm messaġġ ċar li ndbat li... biex nuru li aħna il-koll ninsabu fuq l-istess paġna kuħat qed jgħod jipritka l-oħrajn, l-Amerikani ma jinsabux pożizzjoni biex jipritkaw l-Ewropej, iċ-Ċiniżi issa. Qed inħarsu lejn riskju ta' 1.3 biljun Eh, ta' self li mhux ħajtħallas u dan ħaj jispiċċa jkollu effett fuq l-ekonomija reali. Issa jiena ma nixtiex nikkritika lill-istati membri tal-G20 imhom iżda hemm uħut minn dawn l-istati membri li għamlu ċara li għandhom l intenzjoni jkomplu jeġixu bħal qabel u dan mhuwiex messaġġ ċar u tajjeb eh, li għandna nibatu. Għal daqstant, aħna ma rajniex eh, sinjal pozittif, u mhux aħjar kiko kellna sinjal pozittif. Thank, thank you for, for this question. I, I will try to, to answer. Grazzi ħafna ta' din mistoqsija. Ħan nipprova nirġeb għal din mistoqsija. Issa bħala presidenza aħna ma parteċipajnix fil-laqa ta' kan Dan huwa privileġġ tal-President eh, tal-Unjoni tal Ewropea, ġifieri il-Presidenza Pollakka ma kienx preżenti. Ovvjament, sa ċertu punt jiena nista' naqbel miegħek fuq dan li qed fuq is-sitwazzjoni wara kan. What I see there... Ovvjament, jiena dak li tnara huwa li hemm nuqqas ta' ftehim politiku fuq il-miżuri li hemm bżonn f'sitwazzjonijiet tant serji. Iżda jena naħseb li din miex laħar laqa li ħassir din is-sena. Jena naħseb li nistgħu nippretendu li ħajkun hemm aktar laqat f'dan it-tip ta' fora. Sabiex inkunu nistgħu niddiskutu u probabbilment ukoll nippruvaw insolvu il-problemi li qegħdin nifaċċaw. fuq detalji tal-laqa. Se diskutu l-laqa tal-G20 u ovvjament is-segwitu tas-summits. Iġri summit tal-pajizi ta' zona euro. U din ħaġa li ħan diskutu għada waqt l laqa tal-ekofintana. Ovvjament jiena naħseb li anka ċertu kwistjonijiet li tqajmu għawek illum fil-Parlament se jiġu diskussi wkoll. Iġbi ħanetlu fil-dettal għal dak li diskutajna l-lum niprofaw nsibu ċertu tweġibiet ma nafxie kanix eh, f-pozizjoni li natukom eh, tweġibiet tajba għal mistoqsijiet ta' kongrazzi. Ute. Ja, es ist gut, dass Herr äh, Staatssekretär noch mit uns ist, dass wir noch äh, die Fragen zu Ende diskutieren können. Ich glaube nämlich, dass eine Ugo, Iva, grazie ħafna għahlin äh, għasan l-opportunità li niddiskutu l-affarijiet äh, naqriżja fil dettal Issa tfada nistoqsija ta' Sinjora Hubner li għadna ma uġibniex. Iġifiri, ta' kif ħan nimxu qoddim fil dawl tal-dbassir ħazin għal daħli għandu xaqsa bit kabbir U għandek raġuni l-austerità mhux ħatwassalat kabbir. Jina smajt il-komissarju, il-presidenza u kulħadd qal li għanna bżon insolvu il-krizi ta' dejn eh, sovran u nużar xertu eh, soluzzjonijiet kenzjani. Jina naf li jintom dejjem kontu impenjati sabiex timxu qoddim E, fuq il-pakket leġislattiv ta' swieq finanzjari. Aħna ma nistawx nistimulaw stimulaw it-tkabbir għaliex irridu nsolvu l-ewwel il-kriżi tal-dejn sovran. Dan skont il-Kummissarju u l-Ministru. Is-Sur Goebbels Is-Sur Kalfano jiena ħdimna għal aktar minn sena sabiex naraw, nċaraw is-sitwazzjoni ta' short selling. Iżda minkejja dan kollu il-kriżi ta' dejn sovran żdiedet. U il-kunsil dejjem jimblokka l-affarijiet u jgħid le le le rridu nregolaw is-swieq finanzjarji jekk irridu nsolvu il-kriżi tad-dejn sovran. Għanna kena diskussjoni twal fuq il-kwistjoni kollha kemmi tal-hedge funds. Fil-fatt, kemm il-darba eh, kena ċertu tilwim. Aħna għedna li maħni xtejrin u din bizzejiet, un bat il-kunsil waqafna hemm, u aħna sorprizi li eh, U mbagħad iskom sorpriżi hedge funds kienu problema, eħe ma konniex nafu da. Issa jena naf li jinti tilqa dawn il-kwistjonijiet, jena t fuq il-kunsil, mux n-profa nitkellem fuq level personali, imma kem ħan, kem ħajdum il-kunsil? Immex l-ċittadini minn neħerom billi ma jsemmix l-affarijiet kif suppost. Aħna ma hekk għamlu fl-Unjoni Ewropea dik il-problema tagħna li l-affarijiet ma ngħiduhomx kif inhuma. Aħna ma najdux, ma najdux xini, għalf ma najdux xini l-problema. Aħna rridu li kunem bidla fl-imblukar li jem fil-leġizlazzjoni, situazzjoni miex tolerabli, il-problema jadem posposta, posposta, għatmi indirizzata, għatmu għar responsabli, għat mandu tort. Jena naħseb li għanna problema kbira bil-demokrazija u problema miex għaw fil-parlament, hija fil-kunsil. Għalix, ovvjament, il-kunsil li morru l dar ma tjaġi ħagġa kompletament differenti, mux dak li għalu għaw. Għanna l-pakket fuq il-governanza ekonomika, kien hemm xi deċiżjonijiet politiċi, suġġett ta' six pack, hemm il-Euro Plus Pact ukoll, li hija xi ħaġa maħluqa mill-Kunsill. hemm nuqqas ta' trasparenza u dan kollu huwa tort tal-Kunsill. U dan kollu qed jaffettwa eh, il-kredibilità il u raġuni għal kriżi fil-kredibilità din mhix aċċettabbli rridu nagħmluha ċara min huwa responsabbli għal xiex darba dejjem. So for this question I, I, I would start from uh... Mela, start nibda fuq is-semestru Ewropew li huwa l-kwistjoni prinċipali ta' dawn id-diskussjonijiet. U hawnhekk ma nixtieqx nidħol f'dan l-istadju f'tibdil fis-sistema preżenti qabel ma naraw ir-riżultati ta' l-ewwel anka semestru pilota biex ngħidu hekk. Naħseb li s-sena li ġejja se tkun se jkun moment tajjeb sabiex niddiskutu semestru Ewropew propju wkoll sabiex niddiskutu fatturi differenti ta' semestru Ewropew fost l-oħrajn, trasparenza per eżempju, punt illi għajimtu propju intom. Naħseb illi illum il-Parlament Ewropew jista' diġa innizzel dan il-punt fil-programm ta' ħidma għas-sena d-dieħla. Kif diġa dan l-istadju ma nishtiqx nivvaluta kif u fuq liema bażi il-Kummissjoni faslet il-prioritet tagħha ma tamlet ir-rakkomandazzjonijiet u kol nistaw nivalutaw jekk dawn il-prioritajiet kienu effettivi jew le. fis semestru Ewropew forse wieħed jista' jislet xi eh, lezzjonijiet sekondarji ta' natura teknika. U ma nixtieqx issa niddiskuti l-kwistjoni. id-dialogu dwar l-spej l-istituzzjonijiet, punt li tqajjem ukoll sabiex insaħħu id-dialogu bej l-istituzzjonijiet tal-Unjoni vizavi il-politika ekonomika fil-kontest tas semestru Ewropew kol. għaliex dan huwa il-qafas għal diskussjoni bħal din. Xtaqt tinfakkar illi fis-six-pack ġa ħloqna dan id-dialogu ekonomiku u naħseb illi diġa impenjati f'dialogu ta' din ix-xorta illum u laqa tagħna tirifletti tajjeb dialogu ta' din ix-xorta. l sfida hi kif insaħħu dan l dialogu ekonomiku u uh, Empaċuħ ma' situazzjoni li dinamikament għed nbidel għaliex il-semestru Ewropew ġa għanda skeda marbuta maħħa imma l-istituzzjonijiet qed jinbidlu b'mod dinamiku u huwa diffiċli illi issib kompromess validu u li titma dialogu ekonomiku dawn iż-żewġ skedi differenti. Fuq tkabbir, intom ukoll eh, semmejtu l-punt ta' tkabbir fiż-żona euro. Ħaġa li qed tiddajjef vera din u naħseb illi Id-deċiżjoni ta' l-ECB li tnaqqas ir-rati ta' interess hija sinjal illi juri li issa rridu nindirizzaw xejra negattiva ta' situazzjoni ekonomika. Però din miex l-unika soluzzjoni. Naqbel illi Jekk il-pajjiżi kollha jidaħlu politika fiskali ristretta dan mhux ser jaħdem jekk il-pajjiżi kollha jagħmlu dan flimkien. U dan jista' jwassal għal problema ta' dejn. U li ħafna anka f'pajjiżi bi-status ta' AAA illum. Xi ħaġa li tista' ma tkunx sostenibbli, u għal naqstant nemmen illi f'dan l-istadju jagħmel aktar sens illi ikonna politika ta' espansjoni f'pajjiżi li mhux daqshekk effettwati mid-dejn sovran, ma dan ukoll luk kif qal is-sur Jastowski iktar kmini hemm ftit pajjiżi bħal dawn fl-Ewropa llum. Fejn il-Bank Ċentrali jiffinanzja id-deficit budgetarju xi ħaġa li qed tiġi esklusa wkoll mit-trattat Is-sitwazzjoni hija waħda komplikata ħafna u ovvjament dawn id-dilemmi kollha se jkunu diskussi għal darboħra probabbilment illum fil-laqa tal-Eurogroup il-lejla u anka għada fiħdan l ekofen għalix nafu situazzjoni kemmi serja. U nisnaqaf hawnhekk. Mela. Edward Shekluna u Fener Langen jek ġabkom. Ħames minuti bisfadlinna. Grazzi, Signora President. Il-mistoqsija tkompli mill-punta Udo. F'ħafna stadi, speċjalment l-aħħar tibdil ta' trattat, ndirizzaw l-Ewropa la ħaġa ġenerali. Meta nitkellmu fuq politika ekonomika, għalfejn ma nitkellmux fuq iż-żona euro b'mod ġenerali. Smajna l iren jgħid illi li naqbżu 90% ta' dejjem ċertu pajjiżi mhuwiex ir-rol mhuwiex ir-rotta li rridu ngħidu sabiex insaħħu sitwazzjoni. Kon naqblu ma' dan imma l fejn pajjiżi bħal Greċja, u pajjiżi oħrajn illi d-dejn tagħhom u għawla minn dan il-perċentwal neħduħ pala limitu massimu. Il-raġuni fej fil-G20 IMF t-sibu diffiċli li finanzjaw żona euro i għaxet jara jajdu hu żona euro mod ġenerali għandhom seppes taħlasik bar minn kwa zona pajjiż jew reġun id-dejn tagħhom u aktar bax minn tal-Istati Uniti u tal-Ġappun għal daqsant jekk qed nitkellmu dwar tkabbir u jekk kemm opportunità ta' stimuli ew li rridu nieħdu żon euro b'mod ġenerali. U mbagħad ma tagħtu deċiżjoni dwar dan, naraw li ma' pajjiż jista' iħallas għaliex hemm pajjiżi li jistgħu iħallsu xi tip ta' pjan għall-impjiegi imma oħrajn ma jistgħux jagħmlu dan. Dan huwa l-punt tiegħi ma nistgħux aħna nieħdu l-pajjiżi li qed jaqbżu rata ta' 90% neħdu tan pala limitu massimu u nittattew taħtu ma najdu dan mistax namluħ. Grazzi. Bene. Uh, Werner, jek joġbok? Äh, ich möchte mich ausdrücklich unterstützend an das anschließen, was der Kollege Bullmann gesagt hat. Jena naqbel perfettament mal-kommenti ta' Sir Bullman. Fil-krizi tal-euro rajna strumenti ġodda. Ivvintajna strumenti ġodda. Hemm uħut li ma jridux li l-Parlament eh, isemma leħnu, oħrajn ma jafdawx il-Kommissjoni, oħrajn jgħidu li tiħu isħin biex taddim il-proċess leġislattiv. U oħroċ il-ħagġeb il-metodu intergovernattiv sar il-norma, din jaħġa ħażina. Għanna bżon il-metodu komunitarju l-lum aktar minn qatt qabel u dan l-reġunijiet demokratiċi. u bizzejiet ħares lejn l-aħħar 10 summits fl-aħħar 15-il xar. Kenna kommissjoni attiva li kienet etressa proposti irrispettat it-Trattat ta' Lisbona. Il-Trattat ta' Lisbona itina il-leġittimità demokratika l għanna bżon għal il-Parlament Ewropew għandu l-kodeġizjoni fl-imkien mal-Konsil hemm maġġoranza doppja maġġoranza ta' stati membri u maġġoranza bażi ta' popolazzjoni. Madana kollu dan badna u njorajnieh. Ma nafx f'dawn iċ-ċirkostanzi nistawx najdu illi Lisbona, trattat ta' Lisbona issa tilni eh, għaliex il-gvernijiet mhux qed jirrispettaw din il-leġiżlazzjoni. U l-Kommissjoni qisu xejn mhux xejn qudiem dan kollu Rajna ħafna eżempji ta' dan, per eżempju l-fatt li l-Iżvezja illi m'għandix opt-out għal zona euro. L-Iżvezja ma ntalbitx mill-Kummissjoni sabiex tinaqat fl-euro u ma Danimarka u r-Renju biss li sta jibqgħu barra u dan huwa skandlu li l-Kummissjoni ma tagħmel xejn. U anka l-fatt li artiklu 122 intuża sabiex insibu soluzzjoni intergovernattiva fil-każ tal-ewwel pakett tal-bailout naħseb li ninjoraw it-Trattat tal-Lisbona ħaġa li ma stax naċċettaw aktar. Il-Presidenza Polakka ovvjament tinsab eh, sali pittoro għaliex naħa għandek il-Renjunit li qed blokka fuq is-servizzi finanzjarji u ġara darba il-Unjoniet kompli għamlu dan, mela l allura ma nistawx nimxu l-qoddim. Il-Polonja ma tagħmel xejn ma s-sati membri oħrajn jistgħu joħolqu oppressjoni, grazzi. Grazzi ħafna dik il-mistoqsija. Fuq l-ewwel mistoqsija, Fu l ewwel mistoqsija ir risposta ti hi illi eh, see the Eurozone or European li l-istituzzjonijiet li qed jittrattaw iż-żona euro mhux b'mod ġenerali, b'mod maqut, kif se tikkonvinċi s-swieq finanzjarji illi din hija żona waħda, kif se tikkonvinċihom probabbilment wara l-kriżi u wara r-riforma tal-governanza ekonomika fl-Ewropa se nkunu aktar rib ta' idea ta' zona euro komuni. Imbagħad il-mistoqsija tiegħek il-tin mistoqsija tiegħek naħseb nistaw nirrispondu mod pozittiv kif nafu s swieq finanzjari issa Et ħarsu zona euro pala zona munita waħda imma politika budgetarja differenti, interessi differenti u livelli ta' dejn differenti. Illi jamila diffiċli illi tikkonvinċi is-swieq u situazzjoni bħal din hija diffiċli illi eh, titmexxa mill-istituzzjoni Ewropej. Għal daqstant naħseb li situazzjoni sitwazzjoni hija komplikata minħabba dan. Il-Greċja hija biss eżempju wieħed tal-komplessità tas-sitwazzjoni. Imma naħseb li żona euro wara 10 snin jew wara 11 sena għada miex iż-żona ekonomika perfetta biex ngħidu hekk. It was rather uh, opinion that the common Fuq it-tieni mistoqsija? Fuq l-approċċ Ewropew għal kwistjoni differenti dan aħjar jiġi indirizzat b'mod intergovernattiv nista' naqbel miegħek dwar dan ma kollu ir-riżultati. Miksuba mit-trattati prezenti? u anka fid-dawl ta' situazzjoni differenti fi zon euro eh, fi għanna l-Polonja li huwa eżempju minn opt-out fuq l-euro. Aħna obbligati, u aħna konċi ta' dan, aħna obbligati li naqdu f'żon euro. Fil-fat, għanna ġa pajis ta' zona euro għim il perspettiva legali. U kol kemm il-kwestjoni ta' referendum f'pajjiżi mingħajr opt-out memx xewqa referendum għaliex ġa bilna illi ninaqdu fi żon euro fl-2004 propju meta isseħibna fl-Unjoni Ewropea. Bistatus status ta' pajjiż b'derogi għall-euro. Grazie ħafna. Dan jara dan ismiħ pubbliku Xtaqt ngħid li taħt it-trattat il-monita tal-Unjoni Ewropea hija l-euro. U għalkemm hemm pajjiżi li mhux neċessarjament se jkunu sforzati jingħaqdu, dawn xort għandhom id-dritt li jingħaqdu eventwalment u ovvjament dan huwa ta' interess għall-Unjoni Ewropea kollha, jiġifieri li l-euro tkun storja ta' suċċess. Grazzi ħafna nistaw naddu għal parti li jmiss ta' l-agenda tagħna. Issa naddu għal punt numru 4 fuq l-agenda Sistema Ewropea ta' kontabilità reġjonali u nazzjonali fl-Unjoni Ewropea jiena ir-rapporter mis-sedja ma kienx hemm entuzjażmu band oħra fuq dan is-suġġett ħantikom introduzzjoni qasira ħafna u jina konxja illi għanna l-Eurostat prezenti illi jistajtina stampa ġenerali fil-qosor illi jistaw jgħinu anka li shadow reporters li għanna prezenti l-lum. Forsi nressaq xie punti naddu għal Eurostat un-bat naddu għal shadow reporters ma tantx għandna ħin allokat għal da suġġett. Din il-proposta hija reviżjoni tas sistema Ewropea tal-Lekans Nazzjonali u Reġjonali isa 95 li ħassir isa 2010 jekk dan it-test leġislattiv jgħaddi dan it-test jibni fuq l-aħħar reviżjoni ta' sistema ta' ġus ta' eh, kontabilità nazzjonali adottata fl-2008 għalkemm li lisa 2010 titħol f'aktar dettal mis-sistema nazzjonali. Isa 2010 hija kompatibbli ma' dan. It-test huwa mamul mir-regolament innifsu u żewġ annessi. Annes wieħed jikopri metodoloġija fuq standards komuni, klassifikazzjoni, u regoli ta' kontabilità sabiex jintlew dawn l-accounts ma' nesbe għandu xaqsam mal trasmissjoni ta' data. Il-Konsil ġa adotta għannes A minnar tibdil sostanzjali u għaddej palissa xol fuq għannes B u xaktarġ dan il-xol idum għal ħafna xur oħra. F'termini ġenerali, l-proposta hija aktar twila minn elf paġna u hija teknika ħafna Madana kollu ma nisnu njuraw il-fat illi eh, dan huwa ta' valur politiku. Importanti jina niproponi illi nikkonsidraw dan pala qafas u nimsu l-qoddim b'mod pozittiv. Nistennew aktar informazzjoni li jiġu minnejjun differenti b'mod partikolari nħarsu lejn dak li ser jagħmel il-Kunsill hekk kif ikunu qegħdin eh, jaħdmu fuq tables differenti. Hemm erba' kwistjonijiet li ħa jissemmew inizjalment fil-passat kellna nefqa għal militari u għal reċerka u zvilup li kien ma kienx rappresentant tajjeb fil-kalkoli tal-GDP u għal daqstant hemm żieda ta' 2% fil-GDP illi tirriżulta minn dan it-tibdil illi se jseħħu fuq livell globali. Mhux se jkun hemm effetti negattivi ma dan kollu xtaqt Insemmi dan sabiex il-membri ħdu nota ta' dan. Fuq l-atti delegati ġejt mitluba mill-ICB sabiex jaraw ma jistaw jiġu konsultati bil-qoddim u dan anka jidħol fit-tħejja tagħhom għaliex l-atti delegati jiddu jagħmlu sens ekonomikament u variables għandhom jiġu miġbura bl-istess mod li icb hija Eh, utent importanti u għana nikkonsidraw kif ser ninkludu li sibi fis-sens li dawn mhux is-soltu parti mill-leġiżlazzjoni ma dan kollu għandhom interess partikolari f'dan is-suġġett. U rridu naraw kif se nipproċedu b'dan. Issa dak li għandu x'jaqsa man nisbe il-trasmissjoni tad-data dan jiddiskuti min sejbat lil min eh, fej u kif il-prezent eh, l-informazzjoni titbat wara 85 jum wara il-kwart li tam referenza għalih jurostat jirċiv l-informazzjoni għal wara 80 jum l-ura li sibi li sibi jishtiqu jaraw li l jon jonqos għaliex iktar kemm jiksbu l-informazzjoni eh, kmini aktar aħjar ċertu stati membri jemnu li dan huwa jizzej speċjalment jekk jitnaqqas il-budget għall-Uffiċċji Nazzjonali ta' Statistika u dan bħala parti minn tuħ finanzjarju ġenerali. Personalment naħseb li għanna bżonn id-data ma lajkem jista' jkun u għanna nħarsu lejn modi ulterjuri kif nistaw namlu dan imma din kwistjoni kemm xejn separata. Imbagħad, finalment għanna lażliet fuq liema informazzjoni se tiġi miġbura dawn bilna fuqhom fl-1993 id-deċidiet ħad id-deċiżjoni fuqhom Eurostat fid-daw ta' ISA 95 fejn stati membri kellhom possibilità li joġġezzjonaw. Dan huma ħut me kustjonijiet li forsi tajjeb niddiskutu u li kodna ħsibijiet speċifiċi dwarhom fir-rapport tagħna. Shadows jider li jaqblu li naddu issa għal Eurostat sabiex naraw jistaw xizidu kemtejn l introduzzjoni tijaj. Thank you very much, Mrs. President. Grazie ħafna, Signora President. Nistanżaw fil-qosor ħafna, xkoprejt ħafna me xol ta' din il-proposta, bħalma tajt inti tajab ħafna din il sistema Ewropea ta' kontabilità tipprovdi xogħol ta' referenza għall-adozzjoni tal-kontabilità nazzjonali fl-Ewropa u nafu li data ta' statistika nazzjonali huwa ta' għal importanti bħal riżorsi propri, distribuzzjoni tal-fondi strutturali, l patta stabilità ta' tkabbir, mod partikolari l-monitoraġġ tal-finanzi pubbliċi, kif ukoll mod aktar usa għall-analiżi ekonomika. Din ir-reviżjoni ma timplikax anzi qed tiġi 15-il sena wara l-eduzzjoni tal-ewwel regolament iża, ma timplikax tibdiliet fi struttura fundamentali tal-kontabilità. U l-evalwazzjoni tal-impatt li għamilna huwa kif qed tajjeb inti li jwassal għal stima ta' madwar 2% żieda fil-livell ta' GDP wara dawn it-tibdiliet. Tibdiliet ewlenin li qed nipproponu huma l-kapitalizzazzjoni tal-riċerka u l-iżvilupp, il-kapitalizzazzjoni ta' nefqa l-militar, il-trattament tal-prodotti għal-proċessar, għal-bidla tal-prinċipju ta' pertenenza u xaġoħra importanti għall-analizi ekonomika li kon analizi iktar dettaljati ta' skemi ta' pensjoni permezz ta' tabella supplementari biex ntejbu l-komparabilita. Fuq livell tekniku mal-Kunsill hemm konsens wiesa dwar it-tibdiliet metodoloġiċi semmejtu dan ukoll il-punt u għadna għadna diskutu il-program ta' trasmissjoni aħna nifmu l-pozizjoni tal-Istati membri li f'kuntest ta' kriżi ekonomika finanzjarja u tnaqqis budgetarju għana nkunu prudenti u kawti f'dak li neħtieġu bħala program ta' trasmissjoni. Madana kollu nemnu li monitoraċ aħjar tal-bidla ekonomika fil-15-20 sena li ġejjin tirrekjedi programmi ta' trasmissjoni realistiċi u kredibli u aħna nserħu fuq l apposta għakom li dan niksbuh li ma' parti mill-proposta tagħna. Nittamaw li nlimitaw in-numru ta' derogi meħtieġa mill-pajjiżi u Mod partikolari nittamaw li l-inklużjoni ta' xi wħud mill-elementi bħal pereżempju l-kapitalizzazzjoni ta' żvilupp riċerka u ta' skemi ta' pensjoni għandhom jiġu poġġati. Dawn huma elementi importanti biex intejbu informazzjoni li għandna fl-ekonomija tagħna u bħalma rajna f'dawn l-aħħar snin ċertu naqqasijiet u ċertu djufijiet fil-mod kif aħna niġbru l-informazzjoni dwar l-iżvilupp ekonomiku tagħna u nittamaw li din il-proposta tkun utli sabiex intejbu din is-sitwazzjoni. Fuq il-punti li semmejt, nixtieq insemmi wieħed minnhom, mod partikolari l-atti delegati. Aħna proponejna Eh, użu estis għall latte delegati, għall-ġbir, din importanti ħafna minħabba l-veloċità tal-tibdiliet ekonomiċi li fil fis-soċjetajiet tagħna għalek għandna bżonn mod veloċi kif nkun nistaw naġġornaw ir-rekwiżiti metodoloġiċi għall produzzjoni tal-data tal-kontabilità nazzjonali. L-Istati membri Ma tantx huma entużjasti biex ngħidu hekk dwar din il-proposta, iżda nemnu li neħtieġu mod flessibbli biex naġġornaw l leġizlazzjoni U għalhekk aħna proponejna din il-proposta u għalhekk aħna nittamaw li konna napoċtana appoġġ tagħna tagħkom Modi differenti għanna mod kif nonkludu jkonna dialogu mal ecb fuq ix-xogħol li qed nagħmlu, qed naħdmu bażi ta' kuljum mal-Bank Ċentrali Ewropew fuq l-istatistika kollha li nipproduċu biex bekk nkun nistgħu nsolvu din il-problema u jiena ċert ninsolvu wkoll. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Tete President, għanna konsillu kollha hawnhekk li talbu għal-kelma. Is-soltu ma nagħmlux dan eh, fil-proċedura tas-soltu tagħna, iżda lesta ntihom il-mikrofonu sakemm ma jdomux. Jekk jogħġbok. Ħadd ma ħajtkellem? Iva, grazie President. Kull ma staqna ngħidu fil-qosor huwa li xtaqna nieħdu pożizzjoni fuq dan iżda inti semmejt dan il-punt. Iżda forsi nistgħu nsemmu xi affarijiet li diġà ġew referiti qabel f'din il-laqa. Fuq trasmissjoni ta' data din hija kwistjoni li għandha tiġi diskussa aktar tard. Dawn huma diskussjonijiet orizzontali bħalissa qed nitkellmu dwar essenzjali li mista tabelli taħt l nisbe trasmissjoni ta' data u dawn il-kwistjonijiet għalhekk għadhom ma ġewx trattati. Fuq id-derogazzjonijiet, fuq derogi, Dan għandu jiġi diskuss ukoll aktar tard. Ġala darba il-kwistjoni ta' trasmissjoni ta' data tiġi diskussa għaliex waħda għandha l-effett fuq oħra. Bekk l-istati membri ikunu jistgħu jiverifikaw l-applikazzjonijiet inizjali tagħhom. Id-dispieċini iżda naħseb li misser ikonna ħin bizzejiet li nitkellmu dwar dan fil-presidenza tagħna. Grazzi ħafna, Teodor, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naħseb li huwa żmien f'waqtu li naġġornaw is-sistema Ewropea tal-kontabilità nazzjonali u reġjonali u jekk naħsbu li permezz ta' regolamenti ġodda tagħna per fir-rigward il-governanza ekonomika stabilejna xi tip ta' korrelazzjoni bejn it-kabbir tal-GDP kif ukoll it-kabbir tal-nefqa pubblika. Imbagħad għalhekk nistgħu naraw li ksibna progress issa u niddependu ħafna fil-politika ekonomika tagħna fuq l-integrità ta' data li konna tal-kontabilità nazjonali. Għal daqstant nħoss li huwa smin f'waqtu li qed naġġornaw din il-metodoloġija. Jiena nħoss li hija kisba tajba li zammejna l-prinċipju ta' l-użu ta' kontijiet sekondari biex nkunu nistaw nanalizzaw l-attivitajiet kollha li ma jistawx jiġu espressi f'termini monetari. Kien hemm ħafna diskussjonijiet dwar l-effetti ta' tniġis, dwar kif għandna nkejlu l-ġejt u l-benestri f'ċertu stati membri, eccetera, iżda naħseb li anki jekk il-Kunsill qabel diġà fuq dan l-annes A' Aħna nħossu li fil dibattitu tagħna u fid-dibattiti l-oħra forsi għal ġejjieni il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat tal-Istatistika għandhom jagħmlu analiżi aktar dettaljata dwar speċjalment l-inflazzjoni, kif l-inflazzjoni titqis fil-GDP. Għaliex hemm differenza bejn l-inflazzjoni fuq il-konsum ta' ċittadini kif ukoll dwar dak li nsejħulu bħala deflator tal-GDP. Meta jkollok tkabbir ta' 1% u 2% mbagħad ikollok inflazzjoni ta' 2 u 3% Imbagħad kwaninkwa żball fil-qasam tal-kejl tal-inflazzjoni kollu impatt importanti fuq il livell tal-GDP. Nasib ukoll li għanna namlu analizi aktar dettaljati dwar kif nirriflettu fuq il-kontabilità nazjonali, kif għan nirriflettu eh, il-servizzi finanzjari. U barra minnek, fl-opinjoni tijaj ma naħsibx li nżajna bizzejiet il-rizultati tal- metodologija eh, ta' kontabilità soċjali. Din hija importanti ħafna fil-settur tal-kontabilità. Tajab wis, qed nistennu il-rapportakom tagħkom u ħanikkopraw magħkom. Grazzi. Grazzi ħafna, Edward. Thank you, um, Sharon. Grazzi ħafna, Sharon. Iva, revizjoni tal-istatistika fondamentali bħal per eżempju kontabilità nazzjonali u reġjonali wara 15-il sena nil-qawa bisħieħ. Sar ħafna xogħol fil-ġnus maquda, iżda mod definittiv għandna ċerta affinità fl-Unjoni Ewropea u hija utli wkoll li nadattaw rwieħna u nirfinaw dawn ir-reviżjonijiet għal ħtiġijiet tagħna fiħdan l-Unjoni Ewropea fil-waqt li ma mmorrux kontra is-sistema tal-ġnus maquda nfisa. Mill-perspettiva ta' teħid tal-politika, ta' tfassil tal-politika, il-GDP bħalma diġa sħaqtu hija limitu massimo li ntuża ta' sekwi tal-finanzi pubbliċi għal deflazzjoni, inflazzjoni, ecc. u għalhekk hija ħasra li għadna li għandna nużaw il-limitu massimu li mhux daqshekk eh, preċiż u ma jinkludix ċertu attivitajiet bħal pereżempju attivitajiet familjari, kejjel is-settur pubbliku f'ħafna pajjiżi dan huwa kbir bejn 30 sa saħan sitra iktar minn 50% u ma jkejjilx l-output, ir-riżultati, jkejjel biss l-input, ġifiri dawk is-setturi pubbliċi li jkunu inqas effiċenti u jimpjegaw aktar nies iżda jipproduċu ftit fil-kontabilità nazzjonali jiġu eh, kollhom inflazzjoni tagħhom u jgħidu li huma qasam ta' tkabbir fejn mhumiex. fil kontra ta' dan dawk li għandhom huma aktar effiċenti jimpjegaw iktar nies iżda xorta waħda jkunu jistgħu jżommu l-livellu, l-livell il-prestazzjoni tagħhom ma jinsabux fil-kontabilità. L-istess għall kontabilità ambjentali. Mhux qed ngħidu dan biex nkunu sofistikati wisq, iżda fil-kontabilità nazzjonali ma nsibux is-settur ambjentali. Nitkellmu dwar impiegi favur l-ambjent iżda xorta għad għandna il-setturi tal-manifattura tradizzjonali u minkejja li kien hemm ħafna proġetti pilota bejn l-OECD u l-Eurostat f'dan il-qasam nittama biss li dan jiġi inkluż fejn nomenklatura fis settur tal-manifattura u l-industrija tal-manifattura ikun hemm fiha sottokategorija l-impigi favur l-ambjent li tejna speċjalment fl-Unjoni Ewropea biex nidentifikaw dawk is-setturi li huma promettenti għadġejjini. Li kollox ma kollox nilqaw il-reviżjonijiet, ma kollu nħarsu l-qoddim għal dan ir-rapport għaliex bħala xedu rapporter lest biex nati sem tiegħi fl-imkien mal-kollegi u miegħek, Signora President, biex ikun rapportajje fuq dan is-suġġett tant importanti. Well, thank you very much, as I... Grazie ħafna. Palma spiegajt, jenet namel dan pala president, et nġemajuna minn ħafna viċi-presidenti u koll, u et nimmiraw li konna la bosta rapport lest f'Deċembru bil-skadenza l-emendi li tkun nar 18 ta' jannar biex niddiskutuha fit-tmim ta' frar u nifutaw fl-20 ta' marzu. Imbagħad fl-ewwel fl-enarja ta' Mejju. Ma naħseb kien jista' jkun possibbli għandna ninkorporaw l idea kollha diskussi llum fl-ewwel rapport u jekk nagħmlu dan ikollna ħin biex bekk nirfinaw xi affarijiet skont x'inkunu iddiskutejna jew skoprejna li qed iseħħ. Grazzi ħafna għal dan il-punt. Issa naddi għal punt numru 5 fuq l-agenda, ġifiri tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku u il-rapporter hija Sinjura Astrid Lulling. Is-Sur Filip Lambert jiskuża ruħu li ma setax jiġi għall-aħħar rapport u dan għaliex weħex imkien ieħor, iżda xorta waħda sa ngħaddi l-kelma lil Astrid. Grazzi, Sinjura President. Meta kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet nhar il-31 ta' Awwissu fuq dan il-punt, jiena qed li Prezentazzjoni ta' reviżjoni fuq din id-direttiva għal tassazzjoni tal-prodotta tal-enerġija f'April, il-Kummissjoni Ewropea suġġeriet jew resqet aktar minn tħaddim il-ġdid ta' dan it-test, jew rfinar tat test kurrenti. Iktar kienet rivoluzzjoni li ħajkolla effett fuq medda medja u twila ta' żmien. U jiena spjegajt ruħi wkoll li nstabt konta tinsib ruħi bejn ħaltejn. Għaliex kien hemm punti di vista kontradittori fuq il-proposta. U barra minn hekk kelli nserraħ fuq il-kollegi tiegħi kemm shadows kif ukoll oħrajn u kien hemm min kien jibes ħafna fuq dan il-punt. Jien ħdimt biħġari fuq dan il-punt u smajt mir rappresentanti tal-ministeri, il-rappresentanti ta' dwana, dawk li prezentaw il-professjonijiet involuti u s-soċjetà ċivili u koll li kolla huma konvinti dwar l-importanza ta' dan it-test, iżda kolla għandhom fema għari differenti tat-test propost. Jiena rrit li noħorġu b'rapport bilanċat biex bekk ikun bażi ta' kompromess fih dan il-Kunsill. Issa għanna abbozz ta' rapport li nittama jkun bażi għax-xogħol tagħna u nittama li l-kollegi jaċċettaw dan l-abbozz u jilqawh. Jiena ċert li ħajkun hemm xi emendi, ċerta li ħajkun hemm xi emendi, iżda l-ewwel qabel kollox, Sinjura President, bħala punta prinċipju nixtieq ngħid li l-proposta korrenti hija kontribut siwi importanti biex nħolqu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 biex innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Għalhekk huwa test importanti. Iżda huwa suġġett wiesa ħafna li namlu tassazzjoni fuq l-enerġija dan huwa suġġett enormi u peress li huwa suġġett tant wiesa ma nistawx natu ħarsa leħ mill-punt di vista ta' tibdil fil-klima, per eżempju, politika ambientali, minkejja li dawn huma elementi importanti ħafna. Jina nħoss li l-politika tal-enerġija, il-politika industrijali, u l-miri tagħhom huma importanti ħafna huma sfidi kritiki kritiċi għalina. Għalhekk inħoss li rridu nsibu l-bilanċ xira bejn dawn tħassib differenti li jistgħu jkunu diverġenti u jistgħu jkunu kontra xulxin biex bekk nkunu nistgħu nimxu fid-direzzjoni tajba. U jiena provajt nagħmel dan meta kont qed infassal il-proposti fir-rapport tiegħi. U fuq l-istess punt naħseb li tkun idea tajba li niżguraw li jkun hemm aktar konsistenza bejn il-kwistjonijiet tal-enerġija kollha li qed jiġu indirizzati bħalissa mill-entitajiet tal-Unjoni Ewropea anke fiħdan il-Parlament tagħna. Id-direttiva fuq l effiċjenza tal-enerġija pereżempju. Din qed tiġi indirizzata minn kumitati ħadd tal-Parlament Ewropew bħalissa u għanna naqblu kol fuq il-linji gwida prinċipali ta' politika bażika tal-enerġija li għanda ħafna xogħol xisir u dan jista' jkun determinanti. Iżda naħseb li dan għandna semmuħu ukoll. Naħseb li għanna nappoġġaw la prosta l-Kommissjoni, specialment fir rigward il-metodoloġija, u din hija l-idea ta' taxxa tal-enerġija fuq bażi ġeografika biex bekk nindirizzaw l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju l-kontenut tal-enerġija. U din hija sistema li tidher ta' sens u iktar konsistenti, konsistenti mis-sistema ta' qabel. U twassal u koll l-użu aħjar tal-lejun tal-enerġija differenti u tfisser u koll li l-forum li nissu anqas ser jintużaw aktar u naħseb li dan għanna nżommu miegħu dan approċ. U anki li nintroduċu eh, taxxa fuq il-biossidu tal-karbonju ta' 20 euro kull tonnellata biex nwaslu għal 20 biljun euro ta' tħul għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din tibda tiddaħħal minn l-2020. Din hija somma tajba mhux ħażin. Speċjalment palissa din is-sitwazzjoni. Waħda mill-effetti l-aktar tangibbli tal-proposta żida tal kummissjoni hija li l-Istati membri għandhom jkunu konformi mal-prinċipju ta', konform, ta proporzjonalità bejn il-livelli differenti fl-Unjoni Ewropea. Din mhix xi ħaġa li jiena naqbel magħha għamilt ħafna konsultazzjoni dwar dan u ħadd nota tal-pożizzjoni tal-Istati membri bl-eċezzjoni ta' xi tlieta jew erba' minnhom bosta mill-istati membri huma kontra dan il-prinċipju u naħseb li fil-Parlament Ewropew għandna nqisu wkoll realtajiet politiċi x'inhuma anke jekk maħniex proċedura ta' koċedizjoni hawnhekk. Naħseb li huwa rwol tagħna li nipproponu xi ħaġa li ma proponux xi ħaġa li ma tkunx tagħmel sens jew mhux strateġija adottata qatt u naħseb li għanna naproponu kompromessi li jkunu aċċettabli għal konsil anke jekk il-pożizzjoni tal-Parlament tista' titqis bħala inqas ambizzjuża mill-proposta inizjali u l-pożizzjoni inizjali tal-Kummissjoni Ewropea. U mill-punt di vista istituzzjonali naħseb li għanna nżommu f'moħna u koll li nżommu stretti mal-proporzjonalità u li l-Stati membri jżommu ma' dan il-prinċipju ifisser intervent dirett fir-rata ta' taxxa applikabli għal prodotti tal-enerġija differenti fis-27 stat membru. Fejn bħalissa kien il-livell minimu li kien qed jintuża u jiġi segwit. Għalhekk il-prinċipju ta' proporzjonalità koll jista' ikollu effett ta' destabilizzazzjoni. U nħoss li dan huwa importanti ħafna għaliex jista' jwassal ukoll għal żieda fil-spiża ta' diesel fost ħafna stati membri u fil-politika industrijali b'mod ġenerali żida bħal dan fil-prezz tad-diesel f'ħafna mill-istati membri biex intikom eżempju tfisser zida fil-Ġermanja ta' 30 ċentesmu ta' euro għal kull litru sal-2033 u din tfisser iktar problemi mill-li kapaċi nsolvu. L-Ewropa tgawdi vantaġġ kompetittiv meta mqabbel ma' raġuni oħra madwar id-dinja fir-rigward l-iżvilupp teknoloġiku tal-magni tad-diesel. Neħnu bid-diesel. U dan l-iżvilupp jiddependi fuq ir-riċerka innovattiva li hija waħda mill-assi tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' setat ekonomiċi oħrajn. U għalhekk ma naħsibx li hija idea tajba li impoġġu pis ieħor fuq l-industrija Ewropea tal-karozza tal-karozzi u ntu għamżida bħal din għaliex l-industrija tal-karozzi għaddejja minn kompetizzjoni għalila ħafna minn pajjiżi terzi u għaddejja minn problemi strutturali diffiċli. Barra minn hekk, tirrikjedi aktar mill periodu ta' 10 snin ta' tranzizzjoni biex ikun jistgħu jagħmlu tajjeb għall impatt bħal dan. Imbagħad it-tielet argument kontra l-prinċipju ta' proporzjonalità għandu x'jaqsam mal-effett tal-prezzijiet tal-konsumaturi. And we Hemm riskju li jkun hemm inflazzjoni. Fiż-żieda tal-ispiża jew tal-prezz ta' ċertu eh, fuels. U din xi ħaġa rridu nżommuha f'moħħna li xi stati membri ma jinsabux f'pożizzjoni minħabba situazzjoni tal-finanzi pubbliċi li jiex ħaġa li diskutajni għallum għarra sinar li jaqtaw ir-rata ta' taxxa per eżempju fuq il-petrol. Jona, jina mux tal-opinjoni li nistaw namlu dan. Minn barra dan il-konsumaturi jieġaw penalizzati anka qasam ta' trasport kollu kemmu partikolarment trasport pubbliku għaliex dan iwassal għal zida sinifikattiva fil-ispejjeż ta' trasport. U il zida fil-prezz tal-enerġija hija parti l-inja mill inflazzjoni u il-banek qalu li hija bejn 13 60 fil-mija. Aħna rajna zida ta' 3 fil-mija fl-inflazzjoni b'mod partikolari minħabba żieda fir-rati tal-enerġija jew tal-petrol jew iż-żejt. Li wasal għal 6% f'sena għandha stant jekk nżommu dan f'moħħuna jiena naħseb irridu nqogħdu attenti ħafna li ma nżidux aktar mekkanizmi li jistaw biss biss waslu għal zidiet addizzjonali palma maġi suġġeriet mill kummissjoni fil-fatt. Għal daqstant jiena nissuġġerixxi li dan din il-proposta partikolari naħu minn Iġifiri il proposta fuq il-proporzjonalità. Jiena kontra bisħieħ il-proposta li konna indessazzjoni automatika għal limiti minimi ta' taxxa. Għabbażi ta' zida jew it-naqis tal-prezz ta' diossidu tal-karbonju. Fil-fatt, Sinjora President, jina naqa' sorpriża b'din is-suġġeriment mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tant huma eh, maċla meta jiġu biex jikkritikaw ċertu eh, meta kienem għada teżisti il- l-indiċizzazzjoni tas-salarju se propono eżattament l-istess ħaġa. Għal daqstan, Signora Presidenti, jek iżommu dan kollu f'moħħna, u importanti ħafna li il-leġislaturi ikollhom eh, dawn il-kwistjonijiet taħt il-kontroll taħrom. U din it-tip ta' indeċizzazzjoni automatika mhix idea tajba jena tkellimt ukoll mal-kollegi kif ukoll mal-shadow rapporteurs. U punt ieħor huwa li inħarsu lejn fuels alternativi bħal LPG jew CNG għax irridu nkunu konsistenti. U irridu kun hemm l-istess livelli ta' tassazzjoni Għaddi diossidu tal-karbonju kif ukoll għal kontenut tal-enerġija u dan għandu jkopri il-fuels kollha u dan għandu jinkludu wkoll l-LPG, iġri liquefied petroleum gas, u CNG, il-compressed natural gas. Iġri il-vantagġi dwar l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju automatikament jirġaw jitqasmu fis sistema ta' tassazzjoni. Iżda m'għandux ikun hemm vantaġġi oħra kompetittivi. U f'dan tal-fat li bħalissa ir-rata ta' taxxa fuq dawn il-gassijiet huma baxxi ħafna kważi xi kultant f'ċertu stati membri qas bisem taxxa fuqhom. ħaj ħajkolli għaddi ftit żmien qabel dawn ma jkun jistgħu kompetu ma' fuels aktar tradizzjonali u dan minħabba spejjeż ta' investiment u uh, Eh, ta' infrastruttura. Għal daqstant, jiena naħseb li għanna nilimitaw din iżieda mill-2015 u ma ndaħlux eh, iż-żiediet li ġew proposti mill-2018 għax b'dan il-mod nippermettu l fuels alternattivi li kun jista' jibbenefikaw minn vantaġġ komparattiv. U importanti li konna dan sabiex ikun nistgħu niżviluppaw teknoloġiji enerġetiċi aktar kompetittivi. biex nikkonkludi, jena rtnajt li jena provajt kolli approċ realistiku u kostruttiv u għal dawk li jaħsbu li tazza nofsam vojta rritnajt li li konna taxxa fuq id-diossidu tal-karbonju għal dawk is-situri kollha li ma jqawx taħt li ties hija xi ħaġa sorprendenti. u li nbidlu l-metodoloġiji sabiex ikunu nistgħu nikkalkulaw il-livelli minimi applikabbli għal forom differenzi tal-enerġija jew ukoll xi ħaġa konsiderevoli. Iżda jiena naħseb li għandna inżommu eh, mal-metodu li jikkalkula it-taxxa tal-enerġija skont il-volum u l kummissjoni mhux dan li qed tissuġġerixxi. Iġbi dawn huma suġġeriment nixtieq nagħmel il-Parlament dawn għat-tibdiliet li għandna nipproponu lill-Kunsill sabiex immorru aktar li lim jew f'direzzjoni u fl-oħra. Palma jixtiequ xi rapporters ta' xi kumitati jena rajt xi uh, abbozzi ta' opinjonijiet minn oħrajn. U jkolli ngħid li jiena ma nħoss li għanna mmorru aktar li lin bħal ħatiħor li jishtiq. Ovvjament irridu naraw x'inhuma l-emendi. L-emendi li ġejjin minn dawn il-kumitati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 U jena provajt li manħares li ċerti suġġerimenti bħal avjazzjoni, kif ukoll taqsima marittima. U provajt nevita u kol ċertu problemi oħra fil-rapport tiegħi. Iżem ċertu punti nirridu jiġu rridu narawhom fid detal Per eżempju, il- il-fish farming jew l-agrikoltura jew l-forestrija dawn l-qoddim irridu narawhom. Il-fuels tal-fid-djar hemm numru ta' eżenzjonijiet ukoll li m'għandix għalfejn noqgħod nidħol fid-dettalji tagħhom. Issa, Iżda, nishtiq naddilkom bieċa informazzjoni oħra li rċivejta war nofsinar, fil-fat jina l-lum war nofsinar skoprejt li minħabba oppozizjoni fil-Kunsil tal-Ministri huwa probabbli li l-presidenza Pollakka ma jridux jittrattaw dan is-suġġett għaliex jaħsbu li mhuwiex possibbli li fil-fatt nieħu kompromess. Il-verżjoni bil-Ġermaniż tal-Financial Times u minħabba rezistenza kbira minn l-istati membri dawn il-pjanijiet se jitwaqfu. Jit Kien hemm rezervi kbar mingħand l-Istati membri fuq sistema ġdida fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi sabiex il-fuels jiġu ntassati skont l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra. Jider li huwa possibbli li jkun hemm kompromess għal daqstant il-Kummissarju xemeta jixtieq jarmonizza il-tassazzjoni fuq l-enerġija Anzi, il-kompromess ma tantx hemm min jappoġġa, Ġermania hija waħda minn dawk li hija kontra, differenzi tant huma kbar li suppost kien lu jkunem diskussjoni illum. Għal daqstanz, jena nishtiq nisma, ġibidi kien ikru kotazzjoni mill-Financial Times, jena nishtiq nsaqsi komissjoni jek danu ġvera. Il-proposta ta' tsur semeta vera ħatmut mewta naturali u <laughs> jekk kiva jdu li xanam il-rapporti għaj, grazzi. Uh, later on. Um, I've got most of the shadows here. Um, Edward. Grazzi ħafna Astrid għanna numru ta' kellima. Edward, ħat t-tkellem fissem sur Ludrickson. Grazzi, Signora President. Iva, għalli Vixen, eh, skuza ruħu, bat li numru ta' eh, noti tiegħu u ħanaqrom. Eh, u fil fat jaqbel se ċertu punt ma l-appoz tal-rapport ta' Sinjura Luling, un batem punti oħra fejn ma jaqbin, għax u sejħilom ċertu ġifijiet. Mela, ejna raw. Jekk nibdew bil-punti tajba ta' dan il-rapport u jaħseb li għaxħajjeb ħafna li l-elementi eh, fundamentali fil-rapport u għacċettati. It-taxxa doppja bazata fuq il-kontenut u il-CO2. Eh, Dinja struttura li tagħmel sens għal dik li hija il-titjib tal- tal-emissjonijiet u kif ukoll it-titjib tal-tħul mill-tassazzjoni fuq l-enerġija. L-enerġija huwa qasam fejn għal numru ta' snin kienu qed isiru ħafna affarijiet iżda fejn il-koordinazzjoni bejn inizjattivi differenti ma kienitx waħda tajba hemm bżonn li jkollna approċċ aktar koerenti. L-isforzi li saru sabiex partijiet mit-tekst jiġu simplifikati huma tajbin, iżda is-simplifikazzjoni mhux dejjem ittejjeb is-sitwazzjoni. U għalkemm aħna rridu nimxu lejn dik id-direzzjoni rridu nassiguraw ukoll li ma nitilfux mekanizmi utli leġislattivi f'dan dan il-mod. Issa minnaħa inqas pozittiva f'dan il-rapport Is-sur Ludwig sinet jara tliet punti ewlenin li rridu jiġu diskussi f'aktar dettal. L-ewwel net dwar it-tneħħil tal-prinċipju nitħija tal-prinċipju tan-neutralità tal-fuel li u jikkonsidra li hija problematika dan il-prinċipju jgħid li il-fuels kollha li jintużaw għall-istess skop iridu eh, jiġu taxxati bl-istess mod hija ħaġa loġika u tajba jistabilixxi level playing field għax huwa eżattament it-tip ta' eh, sisien eh, leġislattivi li għandna bżonn u li dejjem ikunu utli fuq meda twila ta' żmien kull deċiżjoni ta' investiment tista' tkun ibbażata fuq bażi mm, li tista' titbassar. Hemm taħsib fl-industrija dwar l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju dwar ir-relazzjoni tat-taxxa bejn id-diesel u l-petrol pereżempju. U la darba din l-industrija bniet l-istrateġija ta' tnaqqis tal-emissjonijiet eh, madwar il-bini ta' magni effiċenti li jużaw id-diesel e huwa importanti mm, dan jiġi pratikat f'dan il-kuntest. Iżda minnaħa l-oħra ma rridux ninsew l-impatt ta' dan il-prinċipju l-istati membri mhuwiex probabbli li ħajaddu relazzjoni ta' taxxa bejn id-diesel u l-petrol sempliċiment billi jżidu ir-rati ta' diesel ħafna strateġiji nazzjonali li għandu xaqs man neutralità probabilment ħajkollhom eh, kombinazzjoni ta' eh, traqis fir-rata tal-petrol u żieda fuq ir-rata tal-diesel. U din hija ħaġa rridu nagħmlu eh, fuq il- l-iskadenza tal-2023 u 20 għal fuels tal-magni. U rridu nkomplu nimxu lejn in-neutralità u waqt periodu li jibda kmini aktar kmini. Anzi, qabel l-2023 u wara l-2023, l-Istati membri rridu inkuraġiti li jersqu lejn in-neutralità fil-fuels. U dan joħlo perspettiva it-twal li għanna bżonna sabiex il-manifatturi tal-karozzi kun jistaw jadattaw il-negozju tagħhom mod eh, tajjeb. L-idea miex li nabolixxu kompletament il-prinċipju tal-neutralità tal-fuel għaliex m'hemmx diffikultajiet foqsma oħra għal daqstant m'hemmx eh, argumenti li inneħħu dan il-prinċipju. Tieni punt. Is-Sinjura Luling hija eh, imħasba dwar l-indesizzazzjoni, automatika eh, tal-livelli tat-taxxa u li din ħatwasal l-inflazzjoni. Imma din jiġri dan jiġri biss jekk il-livell tal-indiċi mhuwiex wieħed tajjeb. La darba l-indiċi huwa wieħed tajjeb li jeskludi l-prodotti mill-enerġija m'hemmx għalfejn naħsbu l-indiċizzazzjoni ħad toħloq xi problema tal-inflazzjoni. Issa fid-dinja reali fil-fatt li Svezja allinjat kemm il-kontenut ta' diossidu tal-karbonju u il-livelli ta' enerġija mal-prezzijiet, ġirdi l iċ problemi għal daqstant jena għasab li u jaħseb li idea tajba li tintuża l-indiċizzazzjoni sabiex eh, dawn il-prezzijiet ikun jistaw ikunu fattibli fri termini reali u mill-2003 kien hemm ħafna hollowing out fil-direttiva Afas. u din hija dinamika li rridu nitbedu minna. U tiret l-aħħar punt għandu x'jaqsam mal-fatt li hemm ċertu kwistjonijiet marbuta mal-fuels rinnovabbli li mhumiex trattati b'mod konsist konsistenti la fil-proposta tal-Kummissjoni għas fl-abbozz tar-rapport għaldaqstant, irridu naħdmu b'mod sot sabiex l-affarijiet f'dan il-qasam tant komplikat namluhom sew. Minn barra dak li hemm fl-abbozz tar-rapport hemm numru ta' aspetti li jridu jiġu ikkonsidrati waqt dawn id-diskussjonijiet fil-fatt hemm erba' punti. L-ewwel wieħed tkun ħaġa razzjonali li indawru l-eżenzjonijiet mandatorji tat-taxxa fil-avjazzjoni u it-trasport marittimu f'eżenzjonijiet fakultattivi. Il-proibizjonijiet preżenti huma diffiċli ħafna minn perspettiva ta' sussidjarjetà u mhumiex motivati minn leġiżlazzjoni internazzjonali. Il-numru 2. Tiri punt. L-eżenzjoni fakultattiva għal fuel sal familja għanna nerġaw nikkonsidrawa. L-indiċi tal-prezzijiet u kollem bżonna mek sabiex noħolqu inċentivi għall investiment eh, frankar tal-enerġija u effiċenza. Tiret punt. Huwa utli, jista' jkun utli li nintroduċu eh, eżenzjoni temporanja fuq eh, l-enerġija li tintuża biex tiċċarġja il-vetturi ibridi u elettriċi. Issa raba punt, id-deċiżjonijiet kollha fuq il-prinċipji għandhom siru isom mhux nistennew wara Umbat l-irfinar tekniku jrid isir mill-Kummissjoni mill-2015 il-qoddim, għax le hemm riski li deċiżjonijiet jiġu imblukkati, u dawn huma deċiżjonijiet li jista' jkunu vitali sabiex id-direttiva taħdem kif suppost. Għaldaqstant Minnaħa il-labbozz tar-rapport huwa verament bażi tajba sabiex nibdew id-diskussjonijiet tagħna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna. Issa Filip De Barka għall-Aldi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna, Sinjura Lulling għal dan la bozz tar rapport kif ukoll għal kooperazzjoni li kellna sissa. Jiena nixtieq nibda billi nsemmi xi punti ġenerali li eh, ħanżommu f'moħna meta niġu biex nippreżentaw l-emendi. L-ewwel nett jiena naħseb li d-direttiva fuq il-fiskalità u l-enerġija m'għandix iżid il-pressjoni fiskali fuq il-familji. il familji U mhux għal raġunijiet ta' budget, is-Sinjura Lolling fil-fatt qalet li din il-proposta tinsa fil-qafas tal-an 2020, iżda qed tkellem dwar numru ta' prodotti enerġetiċi għal ħolqien tal-elettriku għal daqstant rridu jkollna eh, l-ugwaljanza fil-sitwazzjoni, ġi level playing field fil-prodotti enerġetiċi kollha jiena naqbel bisħieħ meta nitkellmu dwar li rridu nevitaw tassazzjoni doppja għal konsum tal-enerġija u il-ħolqin tal diossidu tal-karbonju. Jina naħseb li importanti u koll najdu li l-anijiet tal l-anijiet klimatiċi tal-Unjoni Ewropea rridu neħquhom f'numru ta' setturi mhux biss tal-enerġija, pereżempju trasport. Hemmhekk ukoll diġà tkellimna dwar l-intermodalità. U jiena favur ħafna li nittrattaw b'mod koerenti il- lejun differenti tal-enerġija. U dan huwa bażi tajba għal kompromess. U dim il-Kunsill Ewropew irridu nkunu ambizzjużi u realistiċi, iżda partikolarment ambizjużi. Issa il-xogħol mhuwiex biss fidejn il-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nara wkoll il-rapporter kif ħadd tratta l-proporzjonalità. Il-prinċipju tal-level playing field huwa importanti ħafna il-sorsi differenti ta' enerġija rridu nittrattawhom bl-istess mod. L-awtoritajiet nazzjonali irridu jagħtu reazzjonijiet tagħhom u jiddependi wkoll mill-azzjonijiet tagħhom jekk prodott enerġetiku jiġi xaċċettat fis-suq jew le. Jiena naħseb li m'għandniex inżidu eh, il-prezzijiet tad diesel mod imġiel irridu naqsu wkoll il-prezz tal-petrol, xi ħaġa li ċertu pajizi jagħmluha diġà. Irridu naraw koll jekk nistgħux nistabilixxu perjodu ta' tranzizjoni sabiex il-konsumaturi u l-industrija jkollhom biżejjed ħin sabiex jadattaw ruhom għal din is-sitwazzjoni ġdida kif ukoll sabiex inżommu f'moħħna eh, kemm ħajdum ċiklu ta' investiment fl-industrija li varja minn prodott tal ieħor Il-prezz ta' diesel jaffettwa wkoll fix-xiri tal-vetturi tal-karozzi. U din taffettwa jekk wieħed jixrix karozza jew oħra. Jiena naqbel mar-rapporter meta tajt li l-indicizzazzjoni awtomatika hija aħjar li ma tiġix applikata. Jina għalija mhuwiex aċċettabbli li jkun hemm standards minimi Ewropej u mbagħad bl-indiċizzazzjoni awtomatika u lanqas ma naqbel ma l-indiċizzazzjoni tal-salarji tal-ħaddiema u f'pajjiżi hemm dibattitu kbir għaddej fuq dan. U lanqas ma jista' jsir skont li u l-awtoritajiet pubbliċi. U hemm bżonn ta' deroga jew eċċezzjonijiet jew eżenzjonijiet għal djar partikolarment f'kundizzjoni soċjali U dawk il-gruppi eh, li huma inqas favoriti, li huma dawk il-gruppi ta' soċjetà li huma aktar fil-bżonn irridu noqogħdu attenti fil-prezzijiet li mm, natuhom. Issa, dwar li ties irridu nħallu ċertu żmien sabiex ikunu saw napplikaw ċertu ftejim, ftejim volontarju, jew inkella ċertu ftejim għall industriji Unbat hemm punti oħra importanti fejn għad ma naqbilx ma rapporter u laqqas ma naqbilx ma shadow rapporters. Per eżempju, jena interessat ħafna li insibu ftejim bejnietna mod ġenerali għalli xaħna edin eh, nifacċaw suġġett jew eh, rapport komplikat ħafna u hemm bżonn li nkunu ambizzjużi, ambizzjużi sabiex nkunu nistgħu nuru lil kunsill fl direzzjoni rridu jimxu. Grazzi. Thank you very much. Uh, now for the ECR, Ivo. Sa. Ali. Thank you, Madam Chair. Ivo Kjosbuk. Well, I remember our... Grazie. Għanna l-ewel skambju ta' opinjonijiet kena l-ewel skambju ta' opinjoni fl aħħar ta' wissu fejna li qed nistana bil-ħerqa kooperazzjoni ma' Sinjura Luling. U fil-fatt kelli raġun għaliex is-Sinjura Luling organizzat appuntamenti laqat u anka smiħ importanti fuq kwistjoni bieċa leġizzazzjoni jekk importanti. U staqt nir-ingrazzja għal-fat illi għankan kludiet l-opinjoniet kollha. Jina ħejjejt xi kommenti ta' introduzzjoni dana kollu jekk wieħed iqis id-diskussjoni mod ġenerali nista' nilimita ruħi għall-erba' punti l-aktar importanti li nsibu f'dan ir-rapport. L-ewwel punt il-kwistjoni ta' proporzjonalità. Jiena naqbel perfettament mal-pożizzjoni ta' Sinjura Luling. Anka fissem li CR aħna nixtiequ projbizzjoni tal-proporzjonalità wkoll indizzazzjoni automatika fuq ta' ta' xanna li bruħna kontra Anka dan il-kas aħna naqblu ma' Sinjura Luling. Eżenzjonijiet għall-avjazzjoni u trasport marittimu u dibattitu jekk l-eżenzjoni għandha tkunx obbligatorja jew volontarja ħanaqblu aħna ma dawk illi ser jivvotaw favur pożizzjoni volontarja. L-aħar punt, periodu ta' tranzazzjoni. dal-punt tal-ina u importanti ħafna, tal-periodi ta' tranzizjoni, nasbu li dawn il-periodi huma importanti ħafna u għandhom jiprovdu biżejjed ħin sabiex l-industrija taġġusta l ġir tagħha u anka l-konsumaturi. Għal daqstant? Ma partit kbar tar-rapport aħna naqblu ma l-pożizzjoni ta' Sr. Ling. Minħal oħra? L-iktar aħbar importanti li semmit il-Sinjora Luling kienet propju fl-aħħar illi hemm majdut mill-kunsil li qed jgħidu xaġa kompletament differenti. Ser nistennew sabiex naraw xikkun ir-riżultat aħħari. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Sven. Grazzi, Sven, qed titkellem fissem Filip, puxek, Iva. Fissem ix-xedaw rapporter Filip Lambert, xaqt nagħmel xi kummenti. L-ewwel net Nixtieq nfakkar il kulħadd li dan huwa il-Kumitat Ekon u l-Università tal-Miet l-Ekonomija għandu xaqsa mal-efficienza. Parti mill-kommenti li segwejt illum kienu pjuttost bazati fuq politika aktar industrijali li tħares lej l-immedjat biss u ma tħares lej l-effiċenza tal-sistemi tat-taxxa. Jekk naraw kif se nfasslu sistema viabli ta' enerġija, ta' taxħol enerġija, m'għandux ikun hemm eh, sistema li tieħu privileġġ fuq oħrajn minħabba xsib fl-immedjat biss li favorixxi ċertu fuels pa' diesel pereżempju. Minn minuti tal-Konsil nafu li gvern Ġermaniż assam direttament il-pożizzjoni tal- produtturi tal-karozza tal-karozzi fil-Ġermanja fil-grupp tal-Kunsil u kien gburi dan il-gvern b'dan il-mod qed jappoġġa teknoloġija illi mhijiex adattata għal żmien ta' tibdil fil-klima. Għal daqstant il-Kommissjoni resqet punt b'saħħtu il għandu jkun hemm sistema effiċenti u razzjonali ta' tassazzjoni fuq l-enerġija fil-qasam tal-fuel li tikkonsidra l-kontenut ta' diossidu tal-karbonju kif ukoll l-intensità tal-enerġija li hija punt prinċipali ta' sezzjoni fil-enerġija għal daqstant għandha tkun proporzjonali. Xtaqt inkun naf mir-rapporter x'inhu maħsibijiet tiegħek għal l-iskrep għal tneħħija ta' dan ta' din il-parti tal proposta. Lil minn dan? Jiena nemmen ukoll illi sabiex nżommu il-pejs ta' taxxa kif inhu jagħmel sens perfettament kif qal is-Sur Ludwigsen illi konna xi tip ta' indeksazzjoni u wkoll mingħajr dan ħafna drabi huwa diffiċli ħafna illi żżid it-taxxa aktar il qudiem U lan ta' taxxa fuq l-enerġija Il naqsu l-użu. Dan għandu xaqsam ukoll mal-qasam tas-sisa fejn ma jagħmilx sens illi n-neħu kompletament il-loġika ta' indestazzjoni. ta' għamil sens nżommu din is-sistema u fuq l-aġġustament ta' prezzijiet fuq dioxidu tal-karbonju jina nemmen illi dan m'għandux isir permezz ta' revizjoni, imma permezz ta' qatt delegat. U naħseb li l-punt ta' tluq tal-prezz ta' diossidu tal karbon għandu jkun ta' 30 euro għal kull tonnellata mhux 20 euro għal kull tonnellata li ju aktar ġust sabiex nindirizzaw il-ħtiġijiet marbuta ma' tibdil fil-klima. l minn dan projbizzjoniet u eżenzjonijiet aħna naħsbu li direttiva m'għandix tipprojbixxi li l-istati membri milli jintaxxaw trasport blajru trasport marittimu m'għandux waqqaf li l-istati membri milli jintaxxaw fuels tal-biomassa anka b'mod eh, eh, konformi mal-emissjonijiet reali u anka Għet il iqis l-produzzjoni tal elettrizzjoni elettriku u kol kemm elettriku jintuża sabiex ikun hemm produzzjoni tal-elettriku. Naħseb li dan kien żball fid-dokument. Tajjeb niddefendu l-idea bażika tal-Kommissjoni niċċaqalqu lejn sistema aktar effiċenti ta' tassazzjoni fuq l-enerġija fil-qasam tal-fuel u koll kontribwixxu sabiex innaqsu emissjonijiet marbuta mal-klima nħedġeċ il-kulħat għonek fih dan il-komitat sabiex u kol jiftakar illi tibdil fil-klima kien u għadu jitqis bħala falliment kbir fis-soq, l-ikbar falliment fis-soq. U kol għanna nħarx lejn perspettiva aktar fit-tul illi għanda tkun l-impenn naturali ta' komitat għall-ekonomija. <coughs> Thank you very much. Um, Grazie ħafna. Għandi tlet kelima oħra fuq il-lista. Teoretikament fadlina bis sitt minuti. Għal daqstant il-daw il-kelima nitlobhom sabiex ikun aktar ekonomiċi bħinhom. Mumiex fil-lista ta' Shadows għal Werner Langen, Robert Goebbels u Hans Peter Martin. Mannix ħina l-Komissjoni, għasalina. Grazzi, Sinjora President, għanżom fil-qosor. Mhux qed nitkellmu dwar ir-rata tat-taxxa. Il-proposta tal komissjoni fil-preżent huma anqas mir-rati preżenti m'hemm l-ebda intenzjoni illi eh, nżidu taxxa l-politika strutturali qed tiġi implementata u titmur kontra Pull-Oqs maħra ta' politika tal-Komissjoni Ewropea, xi kollegi Dani jafuh, jiena kont rapporter fuq dissu tal-karbonju fuq il-vetturi fil-pakett dwar it-tibdil fil-klima u xedew fuq il-rinnovabli fid-dan il-Kumitat tal-Industrija u dak iż-żmien. intenzjonalment ħarisna lejn vetturi partikolarment dawk ġodda bħala xaħġa Eh, li tikkontribwixxi sabiex innaqsu d-diossidu tal-karbonju ħafna għablu ma dan. Aħna konna favur teknoloġija li tnaqqas id-diossidu tal-karbonju din ħaġa li ma tistax t-ċħada diesel huwa ħafna aktar effiċenti minn eh, affarijiet oħrajn, 98% tal-prodotti T, fl-HGVs jaħdmu bid-diesel. Il-proposta tal kommissjoni issa i li najdu li kull tip ta' enerġija tkun soġġetta tal tassazzjoni minima u bekk id-diesel jitpoġġa fi svantaġġ. Din mhux politika tnaqqis ta' dioxidu tal-karbonija, politika teknoloġija. U Dan l-eżempju juri il-noqqasijiet tal komissjoni Ewropea. Parti mill kommissjoni trid tnaqqis fid-diossidu tal-karbonju, xaġa li nappoġġaw, u parti għalli ta' Komissjoni qed tagħmel eżattament bil-kontrarju. Jekk m'hemmx ħsib mill-Kommissjoni Ewropea mhux se jnexxinna noħorġu minn dan l-istaġnar illi sibna ruħna fih. Għadna li dan wassal għal ziddit fit-taxxa automatikament għalli xirrati u ma ah, baxxiwis għanna posponiment sussidjarjetà edha tiġi medda li it-tassazzjoni ħaġa fidej l-istati membri u mbagħad hemm ukoll il-prinċipju tal-unanimità. Din mhix xi ħaġa li taffetwa lil Ġermanja kif int qal il-pajjiż differenti jridu li jridu miri eh, li għamlu sensa ta' xasa mid-dissu ta' karbonju jemnuwa bl-istess mod Italja Franzi semmi l-mintrit. Ma nistawx nsejħu għal xaġa minn naħa li tmur kontra dak li jridu pajjiżi eh, minnaħa l-oħra. Smajna l-eċċezzjonijiet, l-lista ma tisbiċa għad eċċezzjonijiet. Proset li l-Komissarju għal-Klima ma ma inti tiħu tikseb xi ħaġa tkun qed tieħu minnaħa l-oħra. Is-soċjalisti tkunu kompletament inkonsistenti dwar dan ukoll. Is-sin Signora Luling, l-ideologija ma setejna unek. Musa jkun hemm fa maġġoranza favur ta' din proposta fil-Kunsill. U għaliex għaliex l-approċċ huwa wieħed żbaljat. Il-Kommissjoni mhux qed tkun konsistenti, grazzi. Robert? Iva, grazzi, Signor President. it-triq għall-inferno kol hija mimli intenzjonijiet tajba jgħidu għandna proposta l-direttiva illi mimlija intenzjoniet tajba u isna qed ngħidu l-Unjoni Ewropea t-salva d-dinja waħedha. U dan mhux se jiġri xek. Il-mira ta' din id-direttiva li tintaxxa tintaxxa terġa' tintaxxa naqra oħra. U għal daqstant il komissjoni qed tipproponi wkoll sistema ta' indizzazzjoni eh, diretta għal din it-tassazzjoni qed nitemaw li sal-2020 se jkollna 20 biljun euro f'taxxi żejda li zgur seħdu kosbihom il-Ministri għal-Finanzi. Madana kollu qed nitkellmu hawnhekk fuq peace ulterjuri fuq il-budgets nazzjonali il-għalijom maħalsu ċittadini tagħna speċjalment dawk l-aktar eh, fqar illi mhux se jkunu jistgħu aktar jużaw il-karozza privata tagħhom. Barra minn hekk 20 biljun euro oħra f'tassazzjoni mus se jkunu tmim tal-istorja se jkun hemm ukoll din indessazzjoni u dan se jwassalna għal aktar inflazzjoni. Indipendentement minn dak li jgħidulkom dan se jwassal għal aktar inflazzjoni. U dan blaktar moċċar mhuwiex f'interess tat tip ta' ekonomija effiċenti li rridu fl-Unjoni Ewropea. U barra minn hekk din id-direttiva se tippenalizza lil miljuni ta' sewwieqa illi għażlu karozza li taħdem bid-diesel. Karozza li taħdem bid-diesel illi kif nafu hija aktar effiċenti minn waħda li taħdem bil-petrol. Dan huwa fatt. U ovvjament nistgħu nifmu għalfejn il-lobby ta' żejt tant huwa ħerqan jappoġġa proposta tal-Kommissjoni. Ma nafxa fej il-ħodor tant qed jaqblu ma' lobby ta' żejt għaliex il-produtturi ta' żejt illi jirraffinaw il-petrol tagħna u d-diesel tagħna għandhom problema qudiemhom għaliex hemm ħafna u ħafna individwi li jażlu karozzi li jaħdmu bil-diesel u issa l-petrol e traskuraw. Ovvjament l-industrija taż-żejt tixtieq tara li din id-direttiva tgħaddi. Personalment minix ser naqbel ma dan ser nressa emenda illi sejjaħ lill-Parlament sabiex għamtnej minna fil-fat li sen sejħu illi ma naċċettawx li direttiva. jekk din l-emenda ma taddix, ser nappoġġa il-proposta. Il-proposta tal-rapporter u nittama il konsil jarmit il-direttiva, il-proposta direttiva, il kont dejjem favor l-abort u l-abort dal-każ huwa meħtieġ. Iva dispeċini ġaqbizna l-ħin fuq dal-pont ma nista ma nistax nżid aktar kellima fuq il-lista Hans Peter Martin. Grazzi. Jena jogħġobni ħafna d-diesel u minix imparzjali fil-dan id-dibattitu der Kollege Lang. Ähm, aber äh, von den Lobbys her und der Erdöllobby und den Grünen, da gibt es auch noch andere Lobbys. Äh, es könnte an der Atomlobby. Maċa nitkellmu bis fuq il-lobby ta' żejt u l-grupp tal-ħodor hemm ukoll il-lobby tan-nuklear. U qed nara qisu ċertu kodiċi qed jiġi użata hawnhekk u dan jinkwetani, Sinjor Luling Ikin ħarsu lejn emenda numru wieħed l-aħħar sentenza fuq il-miri tal-industrija tal-politika industrijali, referenza diossidu tal-karbonju u enerġija rinnovabli li qed titneħħa. Huwa pjuttost ovvju x'qiegħda taħseb bħala ambientalista, bet faċilment jista ma jaqbilx għanna uh, raġunijiet validi ekonomiċi dwar dan iwassalx l-inflazzjoni jew li, ma dana kollu hemm ukoll il kwistjoni ta' prevedibilità tal-prezzijiet. Aħna dejjem għalunna per eżempju li convert, catalytic converter se waslu l-industrija għal falliment, pero nafu illi Meta il-catalytic converters kienu posti f'Los Angeles, mhux biss saret zona minn smog imma l-eżempju segwitu b'suċċess ibqiet għad-dinja. Għaldaqstant, jekk nista noqot fuq in prevedibli, nista nippjana skont l-indikazzjoniet u dan huwa mod kif nilħu l-miri tagħna dwar il-klima. Naħseb għal daqstant li minn perspettiva ta' dawk li jemnu li kwistjoni ta' klima hija kruċjali, li punt tal-indikazzjoni tagħmel ħafna sens. Thank you very much. I've, I've already Grazzi ħafna. Diġa mis-senati kelma l-Kommissjoni x'ma tal-nix ħin. Strid l-link t tgħid xi ħaġa manajr malajr. Le, Signora President, Kull ma nixtieq ngħid huwa li hemm żewġ pożizzjonijiet estremi fil-grupp tas soċjalisti. Kummenti lil hemm il-mikrofonu. Jiddispjaċini ma nistax nikkonvinċu l-grupp tiegħek mill-lider. Jekk jidher li dan huwa l-każ, diffiċli ħafna lija għaliex irriprova norganizza maġġoranza hawnhekk. Nittama li l-grupp tiegħi jappoġġani. Dik diġa tkun xi ħaġa, iżda t-tieni l-ikbar grupp m'għandix opinjoni mill-lider u għalhekk ma nafx jekk nistax nserraħ fuqhom biex nikseb il-maġġoranza li tant nixtieq. Mbagħad fir rigward il-rapporter mill-grupp tal-Liberali, meta nxina ċerta, nixtieq nirringrazzja x-shadow rapporter tal-ICR waqal li rriti korreġi zbal. Li sijar huwa kontra l-eżenzjoni volontarja u favur eżenzjoni obbligatorja ta' settur marittimu u s-settur tal-avvenzjoni hemm oħrajn huma kontra. Signora President, issa ser ikolli nagħti ħarsa lejn l-emendi u ser nipprova nara jekk nistax tassow nakwista maġġoranza rapport tiegħi. M'għandi xejn aktar xinżid dak li smajt illum ma tant serjejni biex noħroġ konklużjonijiet. Dak li nishtiq nkun naf huwa eżattament il-grupp tal-essendi xirrit tassow, għax li tkun importanti ħafna meta naraw biex n-ninħu kunsens għal din l-opinjoni. Inkella kun kollu ta' xejn għax ma tintlaqax mill konsil Grazzi ħafna, l-skadenza l-emendi jannar 16 ta' novembru fis-6 ta' filgħaxija. Imbagħad nikkonsidraw l-emendi nhar 19 ta' Diċembru, nivvotaw fil-Kumitat 24 ta' Jannar u nimeraw li nivvotaw fil-ewwel plenarja ta' Marzu u fil-waqt ta' dan naraw eżattament ser jiġri fil kunsill Situazzjoni ser taran, ser tosana biex nivotaw fil-rapport, naraw jekk hemm xaġa differenti u nkella indomu l-proċess. Nistgħu nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni kif tkun, kif tiżvolġi u mbagħad noħorġu skont eh, ma jiżvolġi. Signora Estrid, rridu naraw x'ser joħroġ ukoll mill-kumitati u kollox tkun xi ħaġa tajba koll ma nafx eżattament meta jekk u ser jadottaw l-opinjoni. Għaliex naħseb li ħajkunem hemm ħafna omendi u l-opinjonijiet huma estremi ħafna minn punt għalliħor ieħor tal-firxa politika. Naħseb li ħajkonna nżommu f'moħħna li ikollok aktar ħin l-opinjonijiet skont is-suġġerimenti li jidħlu. Dik hija l-iskeda provizorja tagħna u nittamaw li tkun adattabbli. Jekk jogħġbok. Manar Manajr kienet f'kooperazzjoni mal kumitat ITRE, iżda kien hemm ukoll eh, punti aħar ukoll biex xinna nsolvu il-punt di vista u ħadmet ukoll l-kwistjoni tal-Kumitat tal-Industrija. Provaw nisimgħu minn għandhom ikonna ħin nixtarru l-affarijiet mbagħad naraw li nimxu skont l-iskeda importanti. Issa naddu l-punt 6 fuq l-agenda semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika u il-rapporter hija Sinjura Pervanx Beres. Grazzi, Sinjura President, u grazzi l-grupp kollu tal-li biltu li nerġgħu niftħu dan il dokument biex u koll dak li qed iseħ. Kuljum kellim jiġi interrott. Je dois dire que j'ai été un peu surprise euh, de... Komplet kallima. Xtaqt najt li Bajt kemm xejn mistaġba mill-kummenti tal-President ta' Ecofin għaliex meta tkellimt miegħu qabel dwar il-Euro Plus u l-eżerċizzju tas semestru Ewropew għalli li ma semmitx fil-konklużjonijiet tal-Kunsill. Jiena rajdu l-konklużjonijiet bir-reqqa u sibt minn ta inqas tlet referenzi u naħseb l-importanti ħafna x-xogħol li nagħmlu hawnhekk li bekk niżguraw li l-affarijiet jinqraw u jinftehmu tajjeb. Li jkun hemm leġibilità. Hemm ħames punti li nixtieq nisħaq fuqhom naħseb li huma importanti ħafna f'dan l-eżerċizzju partikolari. Kif qed tpoġġiha l-Kummissjoni tidher li qed inżidu proċedura oħra, eżerċizzju burokratiku ieħor iżda mhux eżerċizzju permanenti ekonomiku bħalma tassaw jista' jkun minħata l-Kummissjoni. Jiena kif intien ħassejt li l-Kummissjoni tixtieq tressaq l qoddim il-tħarriċ annwali ta' tkabbir, irridu nħarsu lejn dan l-eżerċizzju bħala s-sinsla ta' dan il-proċess kollu. U il-Ministru tassaw semma il europlus u r li soppostan ikolla fil tarri annwali ta' tkabbir. Iżda rridu nsejħu l-affarijiet kif huma. U ma jistax ikonna dan is-semestru Ewropew biss Umbat ikonna dan nistħarriċ annwali ta' tkabbir. Rridu naraw eżattament jekk hux kollox sostenibbli. U bekk ikunu aktar konformi ma l-anijiet tal-Europa tal-Unjoni Ewropea l-2020 li kol nixtiequ nilħu. fil rigward il-paragrafu 30 jiena suġġerejt li nwaqfu sotto kumitat speċjali fuq iż-żona euro. Jiena fimt li ħafna ħassaw li dan kien suġġeriment mhux suġġeriment minn ħati ta' provokazzjoni minn ħati Diskutajna l-affarijiet mal-Kumitat AFCO u nissuġġerixxi li shadow rapporters li konna menda ta' kompromess fejn najdu li il-Parlament Ewropew rrit jimxi mal-istrutturi bħalma jagħmel il-Kummissjoni, bħalma tagħmel il-Kummissjoni u l-Kunsill. Iżda l-aħħar summit tal-żona euro bidlu l-istrutturi u ser jibdlu l-istrutturi b'mod radikali. U anki fih dan il-Kommissjoni, il-President tal-Kommissjoni <coughs> ħabbar ġimma li għaddit fil-plenarja u din ġitu konfermata dil-ġimma wkoll li ser ikun hemm smih ġdid għal-Kommissjoni nar 23 ta' Novembru u ħajkonna kommissarju speċifiku għal żona euro u għalhekk il-Parlament Ewropew ser jaħseb li jrid jagħmel adattament għall-istrutturi tiegħu stess. Ek naħseb jien, dan naħseb li huwa il-ħin f'waqtu li naħsbu dwar dan. l proposta mhix xi ħaġa li ressaqt biex nifret il-Parlament, hija proposta biex niżguraw li jkun hemm lok fejn ikun hemm is-settat paralleli biex ikun hemm aġġornament ta' eh, demokrazija leġittima. Għaliex inkella naħseb li l-affarijiet ser jisvolġu biss fil-Parlamenta Nazzjonali fil-pajjiżi konċernati u aħna bħala Parlament Ewropew mhux ser ikun narwol x'naqdu. Il-punt li miss fuq il parlament Nazzjonali u rwol tagħhom. Aħna ressaqna laqa oħra ser ikonna laqa oħra fi frar mal-Parlamenti Nazzjonali sena d-dieħla u naħseb li din hija prassi li għandna niżviluppaw u nsaħħu. Naħseb li hija pass fi direzzjoni tajba. Ir-raba punt li xtaqt insemmi hawnhekk hija in-natura tal-kontribut tal-Parlament Ewropew. U aħna ser nistaqsu għal setat ta' kod deċiżjoni l-Parlament. Dan huwa punt kemm xejn diffiċli Iżda jekk inkun rridu nkunu konsistenti, allura jiena naħseb li ma nistawx natu ġempel din id-diskussjoni ta' kod deċiżjoni biex ikunu kod leġislatturi fuq eh, sitt miżura leġislattivi għal direttiva li jmiss għal regolament ġdid hija taħt il- punt 136 din hija eh, taħt l-artiklu 136 din hija soġġetti kompletament differenti għaliex il-prinċipju fondamentali ta' deċiżjoni hija demokra diskussjoni demokratika dan il-Parlament. Din hija xi ħaġa li jenna nsusu għaliha għal bosta snin. Meta konna diskutu strateġija tal-Lisbona aħna edna li riżoluzzjoni biżejjed kienet inizjattiva tal-gruppi adottajnija qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebija. Iżda dan kien kollu ta' xejn, infaqna ħafna flus, ħafna ħin, fuq dan u ma kellna riżultat ta' xejn minn dan kollu. U naħseb li dan propja li rridu nbidlu biex nsarfu xi ħaġa nsibu l-frott. Il-Parlament għandu jett eh, xaħat ħajati u id-din il-Parlament Ewropew meta jkollu xaġa xi jgħid fuq kwistjonijiet ekonomiċi u x'direzzjoni ser nieħdu. Għanna tassew niddiskutu l-affarijiet u anke b'din il-maġġoranza naħseb li hemm elementi fejn tassew nistgħu nbidlu l-ħsieb tal-Kunsill. Hemm argument li jgħid il eh, kondiċiżjoni ma tantx jaħdem ftit xhur iżda tassew minħabba s-situazzjoni li nsabu fija, irridu nkunu innovativi, nsibu mezzi u għodot sabiex nkunu nistaw nizguraw li f'dawn it-tlet xhur nistgħu nagħmlu iva xi ħaġa, anke jekk tfisser xi ħaġa żgħira iktar, L-affarijiet ser jimxu sa tmim ta' novembru, għalek mit tmim ta' novembru sa l-bidu jew nofs marzu, il-koddeċizjoni tal-parlament għandu waslu għal linji gwida prinċipali ta' semestru Ewropew jew sejħilhom xi trid, iżda rridu nagħmlu xi ħaġa għal semestru Ewropew għaliex qed nibqgħu ngħidu l-Kunsill jew l-Kummissjoni suppost għandhom qisu l-Parlament iżda dan bil-fatti mhux qed iseħħ. Imbagħad l-aħħar punt fuq it-trattati u l-konvenzjoni u l-affarijiet marbuta ma' dan il-punti li ġew diskussi nhar il-ħadd li għadda fisser li mandi l-ebda mandat mill grupp politiku tiegħi iżda ħannajt l-affarijiet kif huma u ħan niftaħ l-affarijiet fil-bera ħax qed niddiskutu dawn l-affarijiet wara kollox ċertu stati membri mhux liktar dajfa fih dan il-Kunsill iridu reviżjoni ta' trattati. Reviżjoni żgħira minn tal-inqas ta' trattati. Naħseb il-terminu ta' dokument tal-Kunsill limita l-emendi għat-trattati. Iżda meta kenna il-mekkanizmu Ewropew stabilta, kenna nimxu b'veloċità u kenna najdu xridna u naħseb li għanna nqodu attenti għaliex diġa għanna il-pozizjoni tagħna jekk ikun hemm ħtieġa għal reviżjoni ulterjuri ta' trattati anke jekk nqisu situazzjoni politika ta' pajjiżi nittama li tkun iktar tard mill-li trid il-Kunsill, iżda naħseb li l-Parlament għandu jkun lest għal diskussjoni bħal din. Jekk ma nkunux lesti għal diskussjoni bħal din ħadkun il-Kunsill u fiħdan il-Kunsill ċertu stati membri li ser jgħidu xit ser tikkonsisti reviżjoni ta' trattati. Aħna rridu reviżjoni ta' trattati li tippermetti l-Unjoni Ewropea taħdem permezz ta' politika ekonomika biex ikonna solidarjetà, kompetitività u effettività. U demokrazija wkoll. Nistgħu ndaħluha wkoll ma' dawn il-punti. Jew roadmap minnaħa tal-Kunsill, jew inkella naġixxu nagħtu ħarsa lejn dak li tiseħħ u najdu li aħna nkunu partijiet interessati, parti involuti misħieħ ma' diskussjonijiet. Għalek dan huwa l-punt li xtaqt ressa sabiex nispjega aħjar iħsib dwar il-kompromessi li jena ressat. U hemm emenda ta' kompromess li jena nissuġġerixxi li nemendaw f'dan il-kumitat naħseb li hemm dan il-kunsens li konna sitt miżuri leżislattivi, sitt miżuri leżislattivi u xejn aktar mis sitt miżuri leżislattivi. Six pack. U jekk qed nifhem sow, ma naħsibx li ħammorru lil hemm minn pożizzjoni għax jekk tagħtu ħarsa sow birreqqa lejn il-konklużjoni tal-Konsill taħt il-paragrafu 5 hemm miktub fiċ-ċar fir-reżume li huwa importanti li jkun hemm sorveljanza fi kwistjonijiet budgetarji u monetarji. U li mmorru li lin mill-pakket ta' governanza li ġie adottat u dan ser jitwaqqaf, ser jiġi stabilit. U naħseb li jekk inħarsu lejn l-ispirtu, lejn litra ta' din id-dikjarazzjoni tal-Konsil, allura rridu għodu attenta li xinkella ħanaqgħu lura. Forsi jemmin irid iżomm ma' six-pack, iżda naħsibx li din hija realtà Naħseb li għanna forbek bħalissa li l qoddim. Issa, Jean Paul. Grazie ħafna, Signora President. Issa, jekk irridu li dan il-Parlament ikollu rwol x'jaqdi, irridu nkunu kapaċi li nieħdu pożizzjoni. Iżda eżattament il-Parlament Ewropew x'jagħmel? L-attenzjoni naf xed jiġri propjament minn intervista fuq it-televiżjoni. Nismaj dan l-aħħar. U sirt naf li l-Parlament Ewropew jidotta rapporti, jisma dwar il-komunikazzjonijiet, eccetera, eccetera. Issa, l-lum Kulħadd jaraf li hemm deficit demok eh, demokratiku fl-Ewropa u l-anti-Ewropej jieħdu vantaġġ minn dan biex jattakkaw il-Parlament Ewropew. Iżda mhix problema tal-Parlament Ewropew għandu jgawdim mill-istess leġittimità demokratika mill-istituzzjoni oħrajn għaliex gawdi minn suffraġġ universali jiġi dirett, direttament miċ ċittadini Issa rridu naraw li d-deċiżjonijiet li jittieħdu jittieħdu minn gvernijiet li huma appoġġjati minn ċertu grat ta' ċittadini iżda hemm ċertu manuvri involuti hawnhekk u naħseb li s-sitwazzjoni hija waħda serja biżejjed biex aħna noħorġu mill-pożizzjoni tagħna fejn noqogħdu attenti għal warna u naraw li morru li lin mill punta firda tagħna. Hemm ċertu punti nistgħu naqblu dwarhom l-ewwel net dak li neħtieġu nagħmlu issa stess fl-immedjat u mbagħad dak li neħtieġu nemendaw sabiex noħolqu bażi demokratika aktar b'saħħitha l-Unjoni Ewropea. Issa, fuq il-punti li indirizzat ir-rapporter, is-sottokumitat ħafna nies fil-grupp tiegħi so li dan mhux fuqtu. Ħafna stati membri b'eċċezzjoni ta' tnejn Wieħed minnhom huwa fil-żona euro għalhekk għandu interess għal dan il-punt, iżda xorta waħda jiena nħoss li jkun raġonevoli li nqisu dak li qed jagħmlu l-eżekuttivi mod partikolari fir rigward l-organizzazzjoni ta' żona euro il-formata dorru jiġi deċiż naħseb li rritu ikun hemm xi organizzazzjoni sekondarja biex ngħidu hekk biex bekt tkun soluzzjoni possibbli forsi. Iżda bħalissa nistgħux nkunu speċifiċi wisq fuq dan il-punt. It-tieni punt issa il l deċizjoni. Fuq dan il-punt naħseb li r-rimarki inizjali tiegħi juru li jina favur il deċizjoni għall-lini gwida u deċizjoniet ta' politika ekonomika. Iżda dan rridu nagħmluh b'mod pragmatiku. Kellimna dwar iskeda ta' ħin importanti ħafna dan, ma rridux li fissru naslu għad diskussjonijiet li ma jaslu mkien u jfissru li l-Parlament Ewropa ma jkunx involut bisħieħ. Laqqa sanna um, ehm, nidħlu fit, f'dufijiet, eh, f'dettalji inutli li jistaw xeklu il-koordinazzjoni Ewropea li tkun aħjar. Irridu noqdu attenti, nkomplu naħsmu, nkunu kreattivi. Iżda jena nemmen li ikun xira għal dan ir-rapport li nirreferu għal kif nistaw nsibu xi sistema ta' kodeċiżjoni u metodu ta' kodeċiżjoni forsi miex is-soluzzjoni ewlenija iżda nistgħu forsi nsibu xi proċedura mħeffa ta' urġenza biex bekk il-Parlament Ewropew ikun involut. Forsi bandiċ il-maġġoranza bħalissa, u forsi mhux se per il-maġġoranza, iżda nittama li jkun hemm kunsens fuq dan il-punt. Naħseb li hemm grat ta' hemm eh, futur għal sens komun palma għal ehm, kollega minn kostituenza tiegħi. Rridu naraw x'ġi deċis jew mhux ser jiġi deċis fis-summit. Jekk dal-Parlament Ewropew ta' sew jixtieq jeġisti, ma jistax joqgħod jimxi wara dak li jagħmlu l-Kunsill forsi rridu xi tip ta' rivoluzzjoni fuq skala żgħira biex ngħidu hekk iżda dak li qed naraw kuljum kull mument huwa li illum neħtieġu nagħmlu ħsieb mill-ġdid jekk aħna tassew irridu naslu inwaslu ir-responsabiltajiet li għandna fuq spallejna. Grazzi ħafna, Vicky mhux edawn, Derek ħadd titkellem fis sema, le, mela xadora li miss xadori miss huwa Filip. Skużani, Nishtiq niskuża ruħi ma' Estrid li ma konċaw fil-ħin. Ħanitkellem bil-Franċiż, Jean Paul. Tkellem bil-Franċiż, kon ġentili u għalhekk ħanitkellem bl-istess il-sin li tkellem tint. Nifhem li l-PPE qed jitkellem favur La prostija huwa mezz biex naraw ntikom eżempju għal diġi Ekfin il-kompetitività llum il-ġurnata tfisser salari. U għalija ħaġa differenti li naħseb li l-salarji mhux parti mill-kompetitività jew inkella jkunu l-kompetitività kollha kemmi. L-opinjoni tagħna hija li ċertu stati membri għandhom problema ta' kompetittività u jista' jkun hemm dimensjoni ta' salari dwar dak li jista' jsir fuq dan. L-efficienza tal-enerġija, il-miżuri tagħhom, il produttività tar-riżorsi għandha tkun parti minn dan ukoll. U naħseb li jekk il-Parlament jista' jwassal linji gwida ta' dan it-tip għall-Kummissjoni biex jgħinha f'xogħla biex jgħin il-Kummissjoni tiżen x'inhuma l-pjanijiet ta' azzjoni għall-Istati membri, allura iva nkunat nofru valur miżjud. Iżda ma rridux immorru għall-mikro ġestjoni, ma nistgħux ngħidu li hekk hekk u hekk irid isir f'Portugallu, hekk hekk u hekk irid isir fil-Ġermanja, pereżempju. U għalhekk ir jiet qabel rekomendazzjoni tal-Kommissjoni, x'inkella ma jkollniex bażi demokratika minnħatana. Ma nistax niġġustifikaw li ċittadini għalet nivvutaw għal ċertu affarijiet jekk dan mux dak li nagħmlu għax fl-aħħar mill-aħħar dawn huma mizuri li jiġu imposti fuq in-nies u ċittadini u għalina din hija kruċali. kruċjali. Lum il-ġurnata l-governanza ekonomika edha kull ma jmur tkun kwistjoni ta' demokrazija. Qabel ma tasal għall effiċjenza ekonomika hija kwistjoni ta' demokrazija. Hemm leġittimità f'dan il-proċess u iċ-ċittadini tagħna dan qed jistaqstuna u kuntent li l-PPE lest li jitkellem fl-aħħar fuq dan il-punt. U opinjonijiet bilanċati eh, ideoloġikament ikunu melquha forsi iktar minn dawk tal-Kummissjoni u tal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna nappoġġaw dak li jgħid il-rapporter u dak li tagħmel il-rapporter iżda rridu nitraduċu dan l-appoġġ kollu għar-rapporter f'maġġoranza kbira fil-vot ta' dan il-kumitat. Fuq iż-żona euro rridu mmexxu l-affarijiet il qudiem iżda l-messaġġ tiegħi huwa dan. Ejja ma nikkawżawx A kbir għaliex Oliren ħajkollu rwol ġdid għal dan għal jom 17 il-pajis u 10 għalija ma' 25 pajis u 2. Fuq karti karti fuq it-trattati hemm żewġ pajjiżi li marru għal rasom fuq l-euro. Possibilment hemm pajjiż ieħor li qed jimxi f'din id-direzzjoni. Iżda l-25 pajjiż għandhom jiġbdu ħabel wieħed u jaħdmu flimkien fuq il-governanza ekonomika għaliex inkella qed nassumu li inti mhux tkun parti minn moneta wahdanija l-pajjiżi u din tkun ammissjoni ta' telfa għaliex jekk taqbel mal-konsolidazzjoni fiskali, mal-ekonomija, mal-politika monetarja, din tissir bejn 25 pajjiż. jek tista' ssir bejn 27 pajjiż, tant l u dak li għandhom li firmaw imma għadhom ma daħlux fil-monita waħdanija għandhom jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna teoretikament spiċċa ħin fuq dan id-dibattitu ma ħanna il-kelma l sunik Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. aħna tajna l-opinjoni tagħna fuq is-semestru Ewropew U jina segwejt il-raġunament u l-ħsib kem ta' rapporteru kif ukoll ta' oħrajn. U illum għal darba oħran tqal ħafna fuq id demokrazija. U tweġibit li rċivejna aktar kmien illum meta diskutejna dan il-punt ma' rappresentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Jiena u naħseb oħrajn naħsbu jek fim sewa li dawn it-tweġibit li inatajna fil-fat ma irnexxilhomx itaffu it tħassib tagħna l-punti li qajjimna u riservi li qajjimna. Għalunna li dinja proċedura li miex demokratika, li miex skont it-trattati u l-Kummissjoni u l kunsil palma għal tajjeb ir-rapporter, qed jaraw dan bħala kwistjoni legali u mhux politika. Iżajna ħons li rridu najtu li din dan nuqqas ta' demokrazija rridu nittrattaw billi natu aktar ruol, aktar parteċipazzjoni lill-Parlament Ewropew għaliex is-semestru Ewropew huwa element minn dawk il-politiki li jitpoġġew fis-seħ biex jelbu l-kriżi ekonomika. Din hi xi ħaġa li jiena nħoss hija importanti ħafna aħna tpoġejna mal-ġemp, il-kummenti tal-Parlament Ewropew ma ġewx ikkonsidrati, u lanqas ma ġewx ikkonsidrati l-opinjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali. U dan ifisser li l-opinjonijiet ta' ċittadini ma ġewx ikkonsidrati l-popolazzjoni Ewropea. Għanna nishtiq referenza għal dak li ġara reċentement biex natikom eżempju. Il-Prim Ministru tal-Greċja naqra dispra tala preferentum intom tafu x'kienu reazzjoni tal dawn is-suġġerimenti. U fl-istess waqt intalbu li jsiru l-elezzjonijiet fil-Greċja f'pajjiżi oħra. U dan ukoll palma tafu ntlaqa b'ċertu mod mill-Kummissjoni surren għal għandek bżonn gvern x'inkella Jispiċċaj jitħassar kollox ta' kollu tiġi offrut. Issa, aħna entità rappreżentattiva u aħna naraw biċċar li b'dan il-mod edin natu l-impressjoni li l-istituzzjonijiet Ewropej eh, mumiex kapaċi għamlu xej situazzjoni tiħrax u hija problema Ewropea mhix problema Griega biss eh, ta' fetro pajjiżi oħra bħal italja Irridu naraw kif nistgħu niffaċċaw dan kollu u nittrattaw u il-poplu Ewropew irid ikun jaf kif nittrattaw din il-problema. Aħna qed nippruvaw nagħmlu l-nistgħu u jiena naħseb li rridu nisimgħu lin-nies, irridu nisimgħu lill-Parlament Ewropew dak li qed ngħidu iżda mbagħad meta deċiżjonijiet jittieħdu bil-mod kif jittieħdu, naraw biċċar l-opinjoni tagħna ma tiġix konsidrata. U dan ifisser li aħna ma nistgħux inkunu kostruttivi. L-aħħar kumment minn ħadd tiegħi? U dan jorbot fil-fatt ma dak li staqsejt lil Surren meta u kienaw. Iva, ovvjament, aħna rridu nindirizzaw Eh, u ntaffu dan il-deficit demokratiku u fċertu stati membri hemm tħassib kbir fuq dan. It-trattat mhux jippermetti għal proċedura daqstant irridu naraw kif nistgħu nemendaw it-trattati sabiex ikun nistgħu naraw kif pajjiż eh, jkun jista' jaħroġ mill-ewro. Daqqa waħda l-euro ma diċ ħaġa trajenti. min qed jistaqsi ċertu mistoqsijiet, hemm min qed jitkellem fuq pajjiżi ta' żona euro, pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. E, il-maġġoranza tal-pajjiżi li jinsabu fl-Unjoni Ewropea li mhumiex fi żona euro m'għadhomx jixtiequ jidħlu fiż-żona euro għax m'għadix ħaġa attrajenti għalihom. Għal daqstant, jekk din dawn il-politiki ma jinbidlux, x'nistgħu nippretendu? Reviżjoni tat trattati li tippermetti għal ċertu affarijiet li sissa ma kinux inklużi. U jina naħseb li importanti ħafna li ċittadini tal-Europa ikunu jistaw jajdu kif jaħsbuha huma ma jiddependix minnom li jerfaw responsabilità ta' din il-kriżi u rridu nsaħħu demokrazija. Grazzi ħafna. Jina nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal fatt li għandna punti ħorġ fuq l-aġenda tagħna u għan votaw fuq din il-kwistjoni it-tnejn, diskutajna ħafna eh, fuq dan il-punt, għal daqstant jek tistazom il-kummenti tijak fil-qosor għal diġa eh, tkellimna ħafna fuq dan. Grazzi ħafna Iva, jena għandi bizzewċ punti x'namel nista' nitkellem fil-qosor. Jiena qed b'mod pubbliku li jena minix favorevoli u minix entuzjasta dwar xi forma ta' eh, riforma ta' trattat f'dan l-istadju L-ewwel nett għalli xina ma naħsibx li aħna użajna il-possibiltajiet kollha istituzzjonali. Naħseb ma rida politika ma dikja kwestjoni oħra. U tini net, għalix f'dan l-istadju mhuwiex ċar xtib ta' riforma ta' trattat eh, nispiċaw biha. Iżda, jina jina naqbel mal-parlament, ma' rapporter li l-parlament irrit jagħti l-opinjoni, irrit isib ideat jew linji gwida li jkunu il-bażi ta', ta riforma potenzjali ta' trattat. U essenzjali li konna kunsens fil-partiti kollha U jina verament ħad gos nisma ċertu eh, kummenti illum għax naħseb li b'dan il-mod ikun nistgħu nieħu kunsens inti ninnet irridu intejbu ir-rwol tagħna iżda il-Parlament bħala istituzzjoni għandu jiġi rispettat. Aħna kellna konsens wiesa meta ġejna biex niddefinixxu l-isbilanċi makroekonomiċi, issa dan huwa tekst li ġi adottat fl-istess periodu ta' six-pack. U jina nishtiq nkun naf ukoll. Jekk il-Parlament u b'mod speċifiku dan il-Kumitat u x'et jagħmel segwitu ta' dan. Kif qed nagħmlu segwitu ta' dak li jiġi deċiż illum u għadha bat fl-ekofin? Hemm ċertu xnijat jider li ħajdefinixxu minn ġdid uħut mill-ideat li kellhom maġġoranza b'saħħitha fil-Parlament. U li konna ħaqna ftejm ukoll mal-istituzzjonijiet l-oħra. Issa għaw il-viċi president flok il-president, issa jena ninsisti li dan il kumitat iżom għajnej fuq dak li qed jiġri fil-laqgħa tal-lum u tada, partikolarment fuq il-kwistjoni tal-kompetittività. Fil-Kunsill, kif qegħdin jinterpretaw dak li adottajna aħna? E, u ma jiddialogaw mill kommissjoni ma mhux mod dirett magħna, partikolarment dan il kumitat jiġri xet jamlu, kif et jimlew dak li d-deċidejna fuq l-izbilanċi makroekonomiċi, per eżempju, grazzi. Um, Okay, thank you. And Parvonch. Iva, Grazzi ħafna, Sinjora Perez, ħana għaddilek il-kelma eh, fil-qosor ħafna kem eh, nikonkludu malajra verament ma nixħin. Iva, grazzi ħafna. Jena smajt ħafna punti pozittivi. Iżda għandi kumment xinżit fuq il kodeċiżjoni xin naħseb li din ħatkun li zjed deċizjoni importanti jekk aħna nimxu skont ir-rakkomandazzjonijiet tagħna jew tiegħi. Il-kodeċiżjoni klassika biex nsejħu lek ma tistax taf li kaf klas bħal dan. Iżda bħala President għanna setat ta' kważi ta' kodeċizjoni. U jina naħseb li jekk ikonna rrida tajba nistaw namluha u jekk jekk jirnexxinna ta' min. Għanna bżon nbidlu l-metodu ta' ħidma tagħna imma jien naħseb li ta' min jagħmilha din ħaġa. Għaliex eh, dan huma żminijiet fejn għandna bżonn nagħmluha huma wkoll skont il-livelli ta' ambizzjoni tagħna. Very much and I just remind you that we will be voting Grazzi ħafna nxieq fakkarkom li nhar it-tnej fi Strasburgu ħankunu qegħdin nivvotaw fil-kumitat fuq dawn il-kwistjonijiet u grazzi li kulħadd tal-kontribuzzjonijiet tagħkom. Issa ħana il-kelma lill-kollega tiegħi. Is-sur xikluna ħajħu l-aħħar punt, asfortunatament anka jħaj kolli tlaq. Issa nitkellem fuq il-qafas ta' governanza tal-negozji għal kumpaniji Ewropej. Is-sur Fox mhux hawn rapporter. Iżda nista' nifhem li għaw xi ħadd ħajħodlu postu xek, Iva. Uh, the train of Mr. Fox is uh, running uh, late with Mr. Fox in it, so I will... Mr. Fox jgħat fuq il-ferrovija uh, ma sejrin uh, tart. Mela, ħanaqra n-noti tiegħu. Mela, l-ewwel net, is-Sur Fox jixtieq jilqa' il-Green Paper fuq il-qafas tan-negozji għal kumpaniji Ewropej kien ċar li ċertu bidla eh, regolatorja u kulturali kienet neċessarja fiħdan is-swieq tagħna u l-kumpaniji tagħna. Iżda Din il-bidla ċe tkun proporzjonata meta nħarsu lejn il-kwistjoni ta' governanza tan negozji rridu nagħmlu distinzjoni bejn l-approċċ li kien hemm għal istituzzjonijiet kbar u sistemiċi, istituzzjonijiet finanzjarji u l-approċċ ta' kumpaniji oħra. Meta ħna adottajna il- rapport tal-governanza tan negozji fl-istituzzjonijiet finanzjarji eh, kien enfasizzat li il-proporzjonalità trid tkun fil-qalba ta' kull approċċ li nieħdu. Id-diversità ta' strutturi tal negozji fl-Unjoni Ewropea u id-diversità tal-approċċi li għandhom l-istati membri biex jirregolaw dawn l-istrutturi kif ukoll eh, biex jarfu li eh, approċċ wieħed għal kulħadd mhuwiex tajjeb u li jagħmel ħsara l-kompetittività tal-istituzzjonijiet Din la dan l-arfin ta' proporzjonalità huwa importanti jekk aħna naqblu li l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom ikollhom standards ola minħabba natura sistemika tagħhom jekk naqblu dan. Dan ifisser li entitajiet eh, ta' negozji oħra jridu jaħdmu b'mod aktar flessibbli u inqas restrittiv mannix namlu ħsara fil-kompetitività globali ta' kumpaniji Ewropej b-regolamentazzjoni żejda. Aħna il-kompetenza tagħna fuq dan ir-rapport huwa naqal limitat irridu niffukaw fuq ċertu oqsma partikolari. L-approċ wiesa ta' Sur Fox huwa dan rispett għal natura diverġenti ta' eh, oqsfa li jeżistu u l-kumpaniji imnizla. Għafas ta' Complier Explain li l-GL l-kumpanija jgħatu raġunijiet tagħhom lill-azzjonisti tagħhom li naqsmu l-aħjar prassi fl-Unjoni Ewropea u li konna kodiċi tal-aħjar prassi, il-ruol tal-azzjonisti jrid ikun imtejjeb u jridu jitolbu spiegazzjonijiet minnant il-kumpaniji u jridu jinformaw kol regolaturi meta kumpanija titbiet mill-kodiċi minna raġuni tajba. Kif ukoll li jrid ikonna kodiċi ta' stewardship għall-investituri. Partikolarment jekk ikun hemm sitwazzjonijiet fejn naslu għal short termism. Is-Sur Fox ħajiltaqa' ma' rapporter Sur Bowdu biex jassigura li l-opinjoni tal-Kumitat Ikon ħajġi konsidrat u il-Sur Fox jistenna bil-ħerqa li jisma l-opinjoni tal-membri l-oħra, eh, partikolarment ix-Shadow Reporters. Grazzi ħafna, issa nixtieq nitlob l-els. Anzi, Signora Goebbels. Grazzi ħafna, Sur President. Jena fil-qosor nixtieq inkomplu ma dak li ntqal. Jiena l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l sur Fox għal ħidma tiegħu u jiena kuntenta li qegħdin niddiskutu dan is-suġġett. Għaliex huwa importanti ħafna li niddiskutu il-governanza tal-kumpanniji għaliex issu intern jista' jittejjeb jekk nagħmlu dan. Jiena naqbel ukoll mar-rapporter li din hija kwistjoni sensittiva ħafna għaliex uħut mir-regolamenti jaqgħu taħt il-mandat tal-gvernijiet nazzjonali. Għal daqstant ma jistawx jiġu stabiliti regoli ġenerali. Jaħġa rari meta aħna e, nsibu eh, suġġett li l-opinjoni pubblika tippretendi li aħna nitrattawħ. U nixtieq insemmi xi punti addizzjonali hemm tliet eh, kwistjonijiet il-bord tad diretturi, l-azzjonisti u eh, il-direttur ewlini. L-ewwel net il-bord tad diretturi huwa importanti f'dan il-każ li innaqsu l-kompożizzjoni tal-bord iżda importanti aktar li naħsbu dwar li konna approċ aktar differenzjat għal dawk li huma l-SMEs mingħajr ma nżidu l-burokrazija. It-tieni element. Il-kwissjoni ta' kumpaniji li mhumiex imniżla fuq il-borża għax dawn għandhom potenzjal ekonomiku kbir. Iżda il-funzjonament tagħhom ma ġiex għadu ma ġiex regolat. Sur Vox. Eh, Sur Fox, anzi, eh, l-approċ tiegħu għal din il-kwistjoni kienet mill-qafas tal-kodiċi. Iżda huwa importanti wkoll li nieħdu nota li dan l-approċ huwa tajjeb biss jekk ma jmurx kontra regoli oħra jew inkella su intern jew inkella xi atturi oħra jew l-interessi ta' atturi oħra ma niksruhomx. Punti ieħor li għandu jiġi eżaminat huwa jekk il-ġestjoni tal-kumpaniji tistax tiġi żviluppata u dan ukoll flimkien ma' supervizjoni miżjuda mill-istat jew inkella evalwazzjoni esterna. U jiena kieku ma' fuq dan il-punt noqgħod naqra attenta. U l-opinjoni fil-fatt miexja f'dik id-direzzjoni wkoll. Il-Green Paper u wkoll il-punt tar-ratio tal- eh, ta' sessi fil-bord. Jina ma' sifx dan huwa daqshekk importanti. Mhux għaliex il-kwistjoni mhijiex importanti, imma għaliex qed tneħħi l-attenzjoni mill-punti aktar importanti. Mela, biex ta' taqsira sistema effettiva ta' ġestjoni hija neċessarja u il-kriterji għandhom jiġu fissati ex u il-bord għandu jkun responsabli. U importanti u koll li najdu li dawn il-mizuri li sejġu proposti fil-rapport irridu jikkonsidraw l-aspet importanti iġifiri li ma nżidux il-burokrazija. Il-Green Paper nizzel ċertu għanijiet u ma, ma, ma semmix li mumma l-miżuri ħajn tużaw biex nħuq dawn l-għanijiet. Fl-emendi tagħna aħna nixtiequ nittrattaw dawn il-punti u għal darba oħra nixtieq nifraħ lir-rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jien ix-shadow tal-SND, jien ukoll nixtieq nirringrazzja Sur Fox ta' dawn il-proposti interessanti ħafna li huma il-bażi għal li ħajkunu l-bażi ta' rapport tajjeb ħafna. U vera li il-governanza tan negozji jrid tiġi kollu approċ partikolari, partikolarment b'enfasi fuq l-SMEs. U jina nilqa l-kummenti ta' rapporter dwar li anzi li jikkonsidraw il-proposta li neliminaw il-rekwiziti eh, ta' rapportaċ kull tlet xhur għall-SMEs kif ukoll naqbel miegħu fuq dak li qal fuq il-kodiċi tal-aħjar prassi. Issa dwar dak li jseħħa jisejjaħ il-suċċess ta' comply and explain, jena naħseb li forsi qed niżaġġeraw ftit, imma din tista' tkun regola tajba la darba il kumpanija jagħtu spjegazzjonijiet id-dettaljati anka meta dan immur li nien, eh, anka meta jizvijaw mill-kodiċi ta' governanza ta' negozji. Il-rapport il-dokument tal-Kummissjoni ħares ukoll lejn sarriċ eh, u li jem ċertu nuqqas fuq il- il-comply and explain u nixtieġ l-attenzjoni għal ehm, regoli svedizi li iġalu li kumpanija jdu eżattament li muma il regoli li maġewx konformi ma konformi magħhom. Ma U etnu għost li fil-Green Paper nara li l-kumpaniji irridu juru l-politika tagħhom ta' renumerazzjoni kif ukoll l ammont li nataw l diretturi individwali kif ukoll ir-riżultati tal-voti minn l-azzjonisti propju fuq dan it-tip ta' remunerazzjoni kif ukoll il- it-twaqif ta' ċertu standards fuq il-remunerazzjoni. U dan jista' jevita li jkun hemm noqqasijiet bejn il-pagi tal-eżekuttiv. Issa fuq id-drittijiet ta' votazzjoni, jina naqbel mal-proposta tal-Komissjoni li nżidu l-identifikazzjoni tal-azzjonisti. Fl-ħarnet nixtieq niproponi emendi fuq il-benefiċċji ta' sieda minnaħa tal-impjegati Aħna rajna li dan iżid il-produttività u li il-ħaddiema jimpenjaw ruhom aktar favur il-kumpanija tagħhom. U jiena nixtieq li il-Kummissjoni u l-Istati membri eh, jestendu u jinkoraġġixxu din it-tip ta' skema, forsi permezz anka ta' xi skemi ta' taxxa nazzjonali. Grazzi. Mikrofon kellim. minn naħa tal-partita ħodor, Sven? jienet neħu posti shadow. Ħanati ftit kummenti li l su rapping. Dini sessjoni tal-replacements <laughs> u għal-bissi president tagħna li huwa l-oriġinali. Mela, ftit punti. L-ewwel net. Ovvjament hemm ċertu punti diffiċli l ewwel net aħna għandna eh, preferenza kieku fejn is-soft law ma ħadmitx aħna naħsbu li rridu ngħaddu għal liġi naqriżiet ibsa u ovvjament aħna naħsbu li l-opinjoni ta' Karas minn imko hija waħda interessanti ħafna fil-formulazzjoni tagħha u nixtiequ nappoġġawha. Jiġifieri taqra li narfu li l-kriżi finanzjara u ried li hemm innuqqas ta' effettività ta' eh, governanza tan negozji eżistenti u prinċipji bbażati fuq l-approċċ tal-Complier eh, Explain u tikkonkludi li qalba ta' eh, dispożizzjonijiet prattiċi u legali, vinkolanti legalment, irridu imorru it-fit ma liġi soft law. Kif ukoll naqblu ma' leġislazzjoni fuq livell nazzjonali. Fuq remunerazzjoni aħna naħsbu li s-swieq kienu urew li mhumiex effiċenti biex juru eh, livelli tajbin ta' remunerazzjoni għall-ola livelli u biex ukoll jindirizzaw l-ispazji eh, li qegħdin dejjem jikbru bejn ir-renumerazzjoni, partikolarment ma mhux biss fis-settur finanzjarju. Fuq id-diskussjoni twila fuq il-differenzi eh, fis-sessi għal pożizzjonijiet l-aktar olja, aħna naħsbu li l-approċċ effiċenti u innovattiv tan-Norveġġa għandu jiġi appoġġat u aħna nitolbu lil kummissjoni li tipproponi regoli vinkolandi għal bilanċ ta' sessi fuq eh, bordiet ta' negozja għal xdin bi softlu miex qed taħdem. U li l-imminek aħna naħsbu li l-opinjoni għandha ċertu tiffavorixxi xi ftit l-azzjonisti u il-governanza tan negozji hija ovvjament aktar milli l-insegwu l-interessi tal-azzjonisti. Waħna naħsbu xorta waħda li l-azzjonisti għandhom ikollhom is-setta li jkollhom ruol aktar attiv fil-kumpaniji u li għandhom jikontribwixxu għal governanza ta' negozji aktar responsabbli fl-aħħar net, aħna nħossu li l-governanza ta' negozji mhix biss kwistjoni ta' azzjonisti u il-managers imma għandha tinkludi l-partijiet interessati kollha l-impjegati, l-klijenti, l-NGO soċjali ambientali dawn kollha għandhom ikunu f'pożizzjoni li jevalwaw jekk il-governanza tan-negozji x-konsistenti mal-interessi konsistenti fuq l edda twila ta' żmien tal-kumpaniji li tippermetti għal trasparenza partikolarment tal-kumpanija aktar kbar. L-inklużjoni fuq meda twila ta' żmien tal-partijiet interessati jew ukoll fl-interess tal-azzjonisti. Waħna naħsbu li għabbażi tal rapporter rapporter għandu jkonna xi titjib addizzjonali sabiex l-opinjoni kollha kemmi tkun aktar bilanċata. Grazzi. We have only two minutes left. If you, Mr. Epping, just conclude. Grazie ħafna mela fadlina bizzewġ minuti sur epik tista' tikkonkludi jiena <laughs> nista' ngħid biex li ħanaddi l-kummenti tagħkom tiegħu tal-oħrajn l-rapporter sur Fox, partikolarment is-sur Giggold għax eh, nistgħu naħsbu ftit fuq dak li qal, iżda jiena ma naħsibx li hija l-intenzjoni tar-rapporter li jipprova jagħmel mikroġestjoni tal-kumpaniji minn fuq. Għal daqstant, jekk inti trid tkun taf l opinjoni tiegħu aktar fid-dettall, jiena naħseb ħataraw hawnhekk u tul din il-ġimgħa, Mr. Fox. Grazzi ħafna nistgħu nikkonkludu bil-kalendarju għal din l-opinjoni. L-iskadenzi għall-emendi hija tal-15 ta' Novembru fl-ofsinhar fid-29 ta' dan ix-xahar nikkunsidraw l-emendi, il-votazzjoni fil-ikon hija fit-19 ta' Diċembru u mbagħad fis-26 ta' Jannar nivvutaw fil-Kumitat Ewlieni. Umbat nivvutaw fil-plenar, fl-ewwel plenarja eh, ta' Marzu. Il-laqa li hija fl-14 ta' xar fis sabata ta' filgħaxija. Grazzi.